Colleagues, if um, everyone is ready. Ziz kollegi, jak intom lestin nistaw nibdew, skużawni ta' dan iftit dewmien, illa li xqabel kena laqa tal-koordinaturi, allura bdejna ftit tard. Skużawni l-kollegi li bdew li ġew fil-ħin, nibdew bl agenda l-lum bil-punt 23 fuq l-agenda għanna prezentazzjoni minnaħat tal-direttur eżekutiv Fabrice Leggeri direttur eżekutiv tal-Frontex, kif tafu joħroġ rapport kull sena fuq l-applikazzjoni tal-regolament Frontex. Allura, mill-ewwel sena di il-kelma l sur Leġeri, direttur eżekutiv tal-Frontex biex jippreżenta r-rapport kull ma ħajtkellem għal 5-6 minuti fil prezentazzjoni tiegħu jiġifieri hemm bizzejt żmien għal mistoqsijiet u kommenti biex isiru fuq ir-rapport innifsu. U għavju ħafna li Frontex għandha għol importanti ħafna fil-kriżi li għaddimina bħalissa jiġifieri zgud il jintom għandkom xi mistoqsijiet tagħmlu. Jekk joġobkom jisaqsu eh, wkoll mistoqsijiet eh, ta' budget dawk tekniċi u fuq il-prezentazzjoni ta' dan ir rapport għallu sul leġġeri grazzi li qed fostna llum u jekk joġbok għandek il-kelma u jiprezenta il-rapport Frontex tiegħek. Grazzi. Grazzi ħafna sur President. Membri tal-Parlament Ewropew dar-rapport ġi prezentat mill-Frontex fuq l-implementazzjoni tal-regolament ta' 656 tal-2014 huwa rapport dwar frontieri eh, fuq il-bahar eh, manġati mill-Frontex. Il-rapport imqassam lill-Parlament mhux noqgħod niddeskrivih fid-dettall, nixtieq ngħid l-ewwel net il-dan illi l-implementazzjoni ta' dar regolament i opportunità għal Frontex biex inħarġu l-nies, inħarġu gwardjani fuq il-frontieri u anka biex nissimplifikaw ċerti proċeduri. Allura il-verifika ġenerali hija waħda pożittiva ħafna. Jekk tħarsu lejn ir-rapport innifsu huwa strutturat fi tliet taqsimiet. L-ewwel taqsima tiddeskrivi l-emendi illi kienu iddaħlu fil-pjanijiet operazzjonali biex ikunem eh, compliance ma' regolament ġdid adottat fl-2014. It-tini parti tiddiskrivi il-proċeduri eh, fiħdan il-Frontex anka il-flussi u l-imxijiet ta' informazzjoni u kif il-Frontex tista' tieħu passi biex taqbel u tirrispetta u tixpruna il-compliance ma' drittijiet fundamentali fl-operazzjonijiet konġunti maritmi. U f'dar rapport ukoll natu eżempji preċiżi dwar kull oper operazzjoni konġunta ġifri tistgħu taraw kif ir-regolament qed jiġi applikat impoġi fi u t-tielet parti hemm verifika ġenerali fuq l-effett ta' dan ir-regolament fuq operazzjonijiet konġunti fuq il-frontieri tal-baħar u dwar kif aħna nistgħu fil-futur nixprunaw l-implementazzjoni ta' dan ir-regolament. Issa, permettu li ngħaddi fuq il-konklużjonijiet prinċipali ta' dan ir-rapport skont il-Frontex f'dan ir-rapport. Mela, bħala regola ġenerali, dar-regolament il-ġdid u mod kif niproteġu u nipromovu aħjar id-drittijiet fundamentali u wkoll opportunità biex impoġġu b'mod ċar regoli ċari u, det, u, detta, u dettaljati, speċjalment fuq il-frontieri tal-bahar. Allura l-fatt illi stati membri li qed jħostjaw dawn l-operazzjoni qed jihdu responsabilità għal persuni li jinqabdu fuq it-territorju tagħhom jidher bħala e, approċċ ġenerali fuq flussi mħalta u l-ħtiġa li biex nassiguraw ir-rispett ta' non-referral. Għad-dinja parti aktarx dan huwa l-iktar konklużjoni prinċipali f'dan ir-rapport fuq livell iktar ta' operat dan ir-regolament jikun jgħen ukoll biex jiġu ċarati l-wolijiet ta' l-uffiċjal nazzjonali li jkun abbord il-vetturi il tal-bahar tal-Frontex. Anka jgħin biex iċċara il-flussi differenti ta' informazzjoni kif jgħaddu minna l oħra fuq livell operazzjonali matul l-interpretazzjoni u każijiet ta' search and rescue hija relevanti allura meta jkun hemm operazzjonijiet konġunti tal-Frontex jibdlu minn attivitajiet ta' sorveljanza fuq il-konfini għal attivitajiet ta' tiftiċu salvataġġ ta' nies. Imma, ovvjament, hemm post fej jitjiebu l-affarijiet meta niġu għal pajjiżi terzi għalissa fil-periodu li ġi studjat fi dan ir-rapport ma kien hemm l-ebda każ ta' diżembark ta' migranti f'pajjiżi terzi. Minkejja dan f'ċertu pjanta operat hemm dispożizzjoni fih illi jimmaġina għal każijiet potenzjali ta' diżembarkazzjoni, speċjalment fih dan l-operazzjoni e Poseidon, u l-pajjiż terċu għat-Turkija f'dan il-każ, hemm ukoll każijiet fi Spanja u għanna pajjiż għanna l-koll Marok bħala pajjiż terz. Allura f'dan id-dawl għalla volja ma kellna lebda kas ta' dizembak ta' migranti f'pajjiżi terzi minn naħa tal-Frontex hemm l-ħtieġa probabbilment eh, hemm fejn flessibilta biex intejbu il-verifika li jsir mill-host member state biex nipreparaw il, il biex nipreparaw għal titjib futur. Nistgħu ngħidu illi probabilment dak kien ir-riżultat fit-taħriġ li l-Frontex fil-fatt wettaq għal gwardjani fuq il-frontiera u l-implementazzjoni ta' dar regolament kien opportunità tajba biex naġġornaw il-gwardjani u forsi nħarġu xi kultant li l-gwardjani tal-frontieri fuq il-baħar permezz tal-liġi tal-internazzjoni tal-baħar u opportunità biex aħna noħorġu b'ċerti messaġġi importanti fuq id-drittijiet fundamentali kif ukoll regoli bażiċi internazzjonali u daw ir-regolamenti kollha u l-istat ta' dritt illi japplikaw speċjalment fil-każ ta' operazzjonijiet fiq li jisiru fuq il-bahar. Grazzi tal-attenzjoni minn ta'kom. Grazzi ħafna tgħid il-President sur Leġġeri dejjem tatina rapport tajjeb u qasir u raġuni bħal dik u għanna punt 23 24 fejn aħna bħala parlament stidnik għal diskussjoni skambju ta' idejat fuq kif inhu għaddej l-artiklu 14 fih dan il-Frontex f'dak li għandu s-samma kooperazzjoni ta' pajjiżi terzi u x'qed isir fil-prattika. Allura l-koordinaturi qablu biex jistidnuk fuq dan, dan il-skambju ta' opinjonijiet fuq punt numru 14 ta' dil-agenda. 14 24 fuq dil-agenda. Iġfiri tkun hemm forsi daqsxejn ta' Eh, distinzjoni artifiċjali bejn daw iż-żewġ punti. Għax din hija importanti eh, nissuġġerixxi li aħna issa jkollna perjodu tajjeb ta' żmien biex nieħdu mistoqsija, mistoqsijiet dettaljati speċjalment minn il-kollegi li għedin fuq il-Frontex kif kif ukoll xwieħed jixtieq isaqsi fuq il-ħidmiet tal-Frontex. Għal darba għandna ftit ħin Allura għanna punti 23 u 24. Jiena nista niftaħ il-kelma issa l-kommenti u mistoqsijiet. Jekk joġobkom kunu eh, liberi u għal darba ħudu l-ħin tagħkom b'dal-mistoqsijiet. Ej nibdew b'mistoqsijiet. Issu l kwelju. Jekk joġbok, grazzi ħafna u grazzi direttur leġġeri għal rapport tiegħek u għad-diskors minn tijak, meta l-sena l-oħra kienem il-rizultati fuq dar regolament l-Europa kienet diġa tiffaċċja e, sfidi serji, mux eh, differenti ħafna mill-lum, ħafna nies li qed ifittxu għazilu qegħdin imutu huma u jippruvaw jaslu fuq l-artijiet tagħna. Għandna regoli vinkolanti f'dak li għandu xaqsam ma' second and rescue operations fuq il-bahar għanna bżon nixprunaw il-prinċipju ta' non-return u l-fat ta' no push ta' bla pushbacks fuq ibra internazzjonali u fl-istess ħin rridu nassiguraw is-salva is-sigurta fuq il-ixtut tagħna. Naħseb dan eh, eh, inħoloq permezz tal-Frontex tal-Frontex il-intlaħa eh, bilanċ tajjeb u jina kontent fuq il-rapport li ħareġ u grazzi u kolla dikjerazzjoni tijak u nirringrazzjak għall-isforz tijak. Xorta palissa għadna ma rnexxilniex illi nsolvu l-krizi u lanqas asna il mujiet fuq il-bahar. Sal-biraħ stess, mal-34 kienem mal-34 mewt inkludi trabi u minorenni. U u ħafna nismetu din sena. Ir-raġunijiet huma differenti ġew diskussi imma jina nemmen il-Parlament bħala kol-leġislatur ikun jaqbillu li jkun hemm ċerti kjarifiki minn għandek u nixtieq insasik erba' mistoqsijiet konkreti. L-ewwel, inti taqbel il-fatt li stati membri mhumiex koperti permezz tar-regolament ta' dar regolament sakemm mhux bis-servizz ta' Frontex ix problema din. It-tieni taqbel illi Frontex kienet nieqsa mill-mezzi tal-operazzjoni biex tirrispetta dan ir-regolament u l-mandat tagħha tielet taqbel illi minkejja wediet ta' iktar tamir u riżorsi umani l-istati membri għadhom ma tawx daw l-affarijiet ħafna minn dak li ġie e, imwiet lil trajten mill-istati membri fil-fat ma natax. U rrabaw l-axħar mistoqsija konkreta. Inti taqbel illi minkejja iktar koordinament stati membri jipruvaw, jevitaw, jevitaw responsabilta meta niġu għal Search and Rescue, SR. Grazzi ħafna. Grazzi veru saqsejt mistoqsijiet tajbin li mistoqsijiet tijaj dwar jekk l-istati membri fil-fattawx ir risorsi li kienu għedu lil Frontex. Allura mandi xalfejn nitkellem fuq għax li kienet mistoqsija tiegħi stess, mistoqsijiet eċċellenti u ħampoġġi fuq issa jmiss is-surrade fl-ordni ta' min talabni il-kelma. Grazzi ċer. Direttur, fil-pjantazzjoni għal-ritorn ta' applikanti bla suċċess għal protezzjoni internazzjonali ġiet adottata mill-Komissjoni l-ġimgħa l-oħra, aħna tinnaqraw il-rol ta' Frontex issa ġie xprunat. Il-Frontex issa ħajgawdi minn ġurisdizzjonijiet organizzati mhux biss jiffaċilita l-operazzjoni għal ritorn ta' migranti fil-pajjiż ta' oriġini imma unità speċjal fih dan l-Aġenzija illi jiffaċċja din l-attività u se jkun hemm teams speċjali ta' operat. F'dal kuntest, x'taħseb u meta Frontex tibda twettaq l-operati tagħhom għar ta' immigrati x'inhu ma l-isfidi li l-aġenzija ħad tiffaċċja f'dawn l-operati? Dwar il-Bulgarija pajjiżi ġifieri tgħid il-kellim qiegħda taħt ħafna pressjoni migratorja u nixtieq unsaqsu sakke intom ħadd tassistu u tgħinu l-awtoritajiet Bulgari biex jgħinu biex imorru daw l-immigranti bla suċċess fit-talba tagħhom biex jirritornaw fil- fil-pajjiż ta' oriġini iktar speċifiku ħadd ipoġġjaw il-Bulgarija fl-implementazzjoni tarja fsejmi tarja missjoni ma' Turkija u l-Alġerija. Grazzi. Grazzi ħafna u s-Sinjura Spinelli Barbara. Grazzi President. Nirringrazzja l-Dottor Leggeri għal-rapport tiegħu u għandi miżewġ mistoqsijiet kieku. L-ewwel, kif tista' tispjega it-tnaqqis sostanzjali Ta' l operat ta' Frontex f'dan it-Triton f'dak li għandu flulju għawissu fis salvataċ fuq il-bahar, specialment ir-rotta ta' Mediterran tan nofs u kif jġestixxu eh, attivitajiet tal-Gwarda Kosta Italjana u f'dak li għandu xaqsam attività ta' salva, tiftixu salvataċ eh, f'mezzi oħra eh, permezz ta' pajjiżi oħra bħall-Irlanda u anka permezz ta' kollaborazzjoni mal-MOAS, is-Sea-Watch u oħra il-Medicine San Frontier unbat dwa nigganċa fuq eh, mistoqsi uħra li saret, nixtieq inżitu oħra iktar speċifika. Nixtieq inkun naf bliema mod il-Frontex użat jew satuża fil-operazzjoni tal-fondi u ġew li triplikati mal-proġett ta' Triton fil-fisċa ta' april u kemm se jkun hemm mezzi se jintużaw għal da salvataġġ, kemm se jintużaw għall-użu ta' identifikazzjoni u l-ekim sejħa hotspots u x-budget ta' spiża se jkun hemm għall-eżekuzzjoni tal-impatrio l-lura b'mod fursat ta' dawk il ma jnatax li l-om il-dritt ta' refugjat. Grazie ħafna. Thank you, Barbara. Again, very specific questions. And... Grazie. Ta' dawk il-mistoqsijiet speċifiċi. Signora Keller, grazie tal-prezentazzjoni. Għandi xi ftit mistoqsijiet fuq li sbark ġo pajizi terzi. Għaxenti inti eh, rispondi għal mistoqsijiet kollha. Talija tajjeb u ukoll. Enti fil rapport semmejt illi hemm possibilità illi nistgħu eh, nevalwaw is-sikurezza ta' pajjiżi terzi u fejn hija dan it-titjib fejn jeżisti liema pajjiż terz inti kont qed tirreferi għalih u għaliex ma wettaqtux dan l-isbark fuq il-kooperazzjoni anki mal-pajjiżi terzi għax fuq l u wkoll tal-lum x'tip ta' kooperazzjoni qed tagħmel reċentement. Hemm xi kooperazzjoni ġdida pereżempju ma' Turkija u anki x'inhuma lezzjonijiet li nistgħu nitalmu mill-involviment fil-search and rescue tal-Mediterran bl-esperienza ta'kom bil bit-tamir differenti. X'taħseb li għanna bżonn iktar mill dak li għanna biex nevitaw illi iktar nies jerqu. Di darba traġedja miex Lampedusa ma fil-gżejjer Grigi. U x'tista' tajdinna mill-esperjenza tiegħek. Grazie. Guzman. Grazie. Jena naħseb illi il-refjut ta' migranti eh, il-ħitanu il u l-fat li mux qed naċċettawhom dan huwa nuqqas ta' solidarjetà bħalissa l-Ewropa dejja minn kriżi u l-Kummissjoni Ewropea qiegħda tipproponi biex issaħħaħ Frontex li fl-opinjoni tiegħi l-ar miżura. X'inhuwa ir-rwol ta' eh, Frontex fil-operazzjonijiet ta' Mogherini? kem flus se mux iktar aħjar li dawn il-flus nofqom biex nissalvaw il-ħajiet u nizviluppaw il-kooperazzjoni biex dawn in-nies ma jkonsux ruħom obbligati ħallu pajjiżhom. U tini mistoqsija, il-regolament ġi applikat għal ċewta u melilla biex nizguraw il-proċeduri ta' eh, ta' Frontex u ma konformi. Kienem ħafna violenza u xinajdu fuq id-drittijiet tal-bniedem. Il-kooperazzjoni mal-pajzi terzi fuq l-esternalizzazzjoni tal-frontieri. Il-pajizi il l-oħrajn, l-Eġittu, Turkija, entkom entkom konsidrawom bħala pajjiżi li għetin jirrispettaw drittijiet tal bnidem biżejjed? Eh, Signora Bonifaj, Kristin. Grazzi. Sur Ġeri għal-prezentazzjoni. ċiħra tajba li nkunu nistgħu nitkellmu fuq dan is soġġett li jiena eh, ħajkun dibattitu fuq ukoll ukoll biex naraw żgħid menxin ir-rabta Frontex u pajjiżi terzi u f'dawl ta' dak li għandu kif għal, għandi mistoqsijiet. Speċjalment fuq dak għal għandu x'jaqsam ma' li huma l ftejim ta' ħidma jew xogħol bejn l-aġenziji u ċertu awtoritajiet ta' pajjiżi terzi. Il-kontenut ta' dan il-ftehmijiet qegħdin fuq fuq l-internet imma għad hemm ħafna partijiet neqsin lakuni jew affarijiet mhux ċari fuq il-kwestjoni teknika, il-provazzjoni għada mill-parlament għada maġiċ. U barra minnek aħna qed nitkellmu iktar dwar memorandum ta' ftajim li tmitfa' iktar ibda ftajim fuq drittijiet internazzjonali mod partikolar dak li huma drittijiet fundamentali. U dan il-mo fuq din informazzjoni li għandna dan il-ftajim ta' xogħol jagħti ċans li Frontex u pajjiżi terzi jkunu jistgħu jagħmlu l-operazzjonijiet ta' ritorn konġunti bejn ukoll territorji mhux Ewropej ukoll. U li ġrid li ninkwetaw minħabba li dan timur kontra drittijiet fundamentali tal-immigrant mod partikolari drittijiet drittijiet ta' dawk li wieħed jista' jitlaq mill-pajjiż tiegħu u dritt tal-talba l-azil. Il-Parlament Ewropew irid ikun jiġi fermat eh, regolarment fuq dan is-suġġett u jkunu jistgħu jeżerċitaw kontroll demokratiku fuq dan il-ftemijiet. Sabiex ikunu nistgħu naċċertaw li jkun konformità mal-trattat u l-Karta ta' Drittijiet Fundamentali, il-politika tal-Unjoni Ewropea fl-Azil u l-Migrazzjoni għad ma ħalla barra id-drittijiet tal-bnidem fid-dawl ta' soċjetà ċivili u deputati Ewropej. Allura, grazzi ħafna tal-prezentazzjak mm, u tal-ħatuġib il-mistoqsijiet. Grazzi. Thank you. Grazie. Issa Kudrika, Barbara. Grazie. Għandi mistoqsija waħda. Grazie tal-prezentazzjoni. X'taħseb int fuq l-operazzjoni Poseidon? U x'tib ta' riżultati ksibna b'din l-operazzjoni? u u jekk għandna xi jekk għandniex eh, appoġġ finanzjarju għal din l-operazzjoni Poseidon meta nqablu ma' Triton. Grazzi. Grazzi. Issa signora Rundberg. Araf. Grazzi tal-informazzjoni u anki grazzi tal-li tajtni l-mikrofonu għandi mistoqsija. L-ewwel net jiena nistaqsi kif taraw għal kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi, speċjalment Turkija. Jiena qed naħseb bħalissa fuq il-bastimenti kollha illi jitilqu mit-Turkija jmorru lejn Kos fil-Greċa mingħajr ħadd ma jwaqqafhom. Il-Frontex għandhom jipruvaw iwaqfuhom jena kont f'kos xifti ġematilu, hemm ħafna dajes illi jaslu kos, u ma nistax nifem għalix ħadd ma jagħmel xejn. Nixtieq ukoll inkun naf x'qed isir biex bis, eh, biex nevitaw illi l-azzjoni ta' Frontex tiġi użata biex iġġib il-migranti fl-Europa u anki biex namlu prevenzjoni ta' terrorizmu. U naħseb illi il-kooperazzjoni ma' l-pajizi tal-Magreb eh, se twassal għal eh, titjib fis situazzjoni tal-migranti fl-Europa. Eh, Grazie. Essa Lopez Aguilar. Grazie. Grazie sur leggeri al l-istqarrijiet tiegħek u rapport U tal-li ġejta hawnhekk għal darboħra. Għax bekk nistgħu inkellmu kun saqsuk xi mistoqsijiet fuq aspetti speċifiċi tal-esperjenza ta' Frontex. Kif inti għat dini aġenzija bazata fuq il-rida ta' kooperazzjoni minnaħat tal-Istati membri, pero mill-esperjenza u ovvju u ċar illi hemm stati membri illi għandhom din irrida oħrajn le dalodu fuq il-leżodu umanitarju eh, kbir b'dan l-episodju b'dawk il-rifuġati u dawk li qed jitelfu l-azil li qed iħabtu fuq il-bib tal-Ewropa dalodu rajna u kritikajna innu qas ta' rida politika eh, rida politika biex tikopra ma' Frontex. sissa rajna ħafna operazzjonijiet biex insalvaw il-ħajiet tal-persuni dan huwa fatt veru, speċjalment fuq il-baħar, però dawn huma dejjem ibbażati fuq l-istorja ta' kooperazzjoni minn ċerti stati membri u nuqqas ta' kooperazzjoni minn membri oħrajn. Xirit isir biex l-istati membri kolla illi formalment huma membri tal-Schengen. Kif nistaw namlu biex nikkonvinċuhom jihdu azzjoni? U tini mistoqsija hija propju mħabba f'din ir-raġuni, mħabba f'din l-esperjenza, li hija sbilanċata, aħna identifikajna l-Frontex mal-frontieri marittimi, però il-frontieri tal-Europa mhumiex biss marittimi. X'qed isir biex intejbu il-viżibilità u l-performance ta' uh, Frontex fuq il-frontieri l-oħra uh, barra minn dawk marittimi mm, fuq l-art hemm ħafna pressjoni, hemm kriżi kbira u l-kwestjoni hija kompletament differenti. L-identifikazzjoni tal-operazzjoni ta' fronzi mal-migranti b'dawn il-situazzjoni li qed naraw illum huma eh, rifuġati u nies li jtolbu l-azil qed joħarbu mid-disperazzjoni, mit-tortura u jiġu fil-frontieri esterni tal-Unjoni Ewropea, però x'nistgħu nagħmlu biex Frontex tiħu parti anki fil-frontieri tal-art u mhux biss dawk tal-baħar u x'jista' jsir biex e, niġbru il-flus kollha li hemm bżonn biex isiru biex ikollhom sens. Kif nistgħu nidentifikaw l-persuni f'sitwazzjoni disperati, specialment il-bahar, fil-bahar, u x-rizorsi li tikonna biex nizguraw li dawn il-ħajiet għal riskju mit-traffikanti u mill-mafja jistaw jiġu salvati. <laughs> Dias de Mera. <laughs> Grazie, President. Jena nifem illi għawnek għan diskutu ma' sur leġeri, pero aħjar illi insemmu anki xie punti illi forsi huma ovvi, pero jekk wieħed ma jkunx jaf bihom forsi mhumiex daqshekk ovvi. Meta nħarsu lejn il-regolament attwali ta' Frontex, Frontex tirrigwarda il-koordinazzjoni il-kooperazzjoni, twettiq ta' analiżi strateġika u ritorni Issa, jekk aħna nanalizzaw l-istorja asira ta' Frontex, minar ma nikonsidraw dak li hemm fil-regolament, kien hemm ħafna operazzjonijiet u kif qalu l-kollegi, hemm il-viżibilità biss meta ikun hemm il-kontroll tal-frontieri tal bahar però il-Frontex pratikament hija fuq il-kontroll tal-frontieri in ġenerali u attualment però aħna għandna sitwazzjoni ta' emerġenza. Edin nitkellmu hawnhekk fuq drammi terribli umanitari fl-agenda tal-migrazzjoni l-ewwel l-ewwel punt fuq l-aġenda tagħna tal-migrazzjoni għal insalvaw il-ħajjat. U għalhekk ir-riżorsi ta' Frontex qed jiġu użati biex insalvaw il-ħajjiet. U din hija l-iktar mira viżibbli u fil-Mediterran, Triton u Poseidon, huma biex insalvaw il ħajjiet u dan jista' jkun ovvju, però huwa importanti li nniċċaraw dan il-punt bi preċiżjoni kull membru tal-komitat għandu eh, jifmu dan il-punt. Issa, it-tieni punt huwa eh, fuq il-frontieri tal-art. Eh, Il-Frontex ma, ma tmurx tejn jekk ma jekk ma jgħidilhom ċew ta' melilla ma marriċ, ma marrux Frontex ma marriċ, hemm għax ħadd ma għajtilha. Però fil-fatt huma involuti f'ħafna frontieri tal-ajru. Fuq il-kontrolli tal-frontiera, irridu nifmu dawn il-punti li semmejt, però hemm punti oħrajn eh, hemm dawn il-frontieri tal-bahar, tal-art, tal-ajru, imma anki ta' xmajjar. U ma ridux inħaltu il-kelma frontiera mal-kelma posta frontiera. Kultant il-frontiera hija linja incident tal-istorja eh, anki fil-bahar, però border post, post ta' frontiera, huwa post fejn legalment jaddu il-flussi ta' migranti biex jaqsmu l-frontiera. Anki dan huwa punt pjuttost ovvju u nitlob skuża jekk eh, hemm xi ħadd minnkom li qed jgħid li qed ngħid affarijiet ovvji li kulħadd jafhom. Però jiena dan qed ngħidu għaliex meta nisma' id-diskussjonijiet li saru fl-modi u l-lum, l-impressjoni ti għajja illi hemm min qed ħallat Frontex u l-miri tagħha. Jien għadni kif smajt illi Frontex kienet eh, operazzjoni militari assolutament E, e, Frontex manda l-ebda natura militari, għal stant huwa importanti li dan najduħ biċċar mill-bidunet. Però, Carlos għallu kol ħaġoħra importanti li tħassibni. Sur leġeri, inti tafxini għal-krate hija lista ta' kriteri, ħafna minnom immaġinarja, kultant le, ċoe illi jirrigwardaw il-kapacitajiet u l-mezzi li eh, militari u le, li l-Stat membru jista ipoġġi għad dispożizzjon tal-Aġenzija. Issa u importanti naraw kif l-Istati membri x'risposta taw f'din is situazzjoni ta' kriżi. Forsi eh, tista' tagħtina risposta peress li essa għanna situazzjoni ta' emerġenza, l-Istati membri kif ikkontribwew u xpoġġew għad dispożizzjon? What I was thinking was it was a, a chance this time. Ma fil-fat kont taħseb forsi jista' nagħtu ċans kollegi biex nagħmlu xi kummenti mod li huwa pjuttost ehm, mhux maġel, ġifieri intom fattri tħazu fil-sajtu t fil-dattal kienet ċitib ta' bidla. Istot tħed ċeċu kħad biex ħaffef. Imma unek għanna mistieden illi jistajmel taqsira ta' rapport 5 minuti. Minar ma jħalli xej barra. U l-koll intom edin tamlu ta' sew punt interessanti u għaklin, ġifiri ċastaw kienet ċaġa sabiħa u model tajja pa' dibattiti tana. Sur leġeri għalek istandek. Eh, xi mistoqsijiet speċifiċi xi twieġeb iżda forsi wkoll xi mistoqsijiet fuq il-kriżi wkoll. U l-wol ta' Frontex. Ukoll xi kwistjonijiet aktar kontroversjali fuq jekk is-sati membri fil-fatt qegħdin jiffinanzjaw il-laqda jew insomma affarijiet bħal daw, mistoqsijiet bħal daw li saru lilek. Ġifieri mod dettaljat tista' titrattom għed wieħed. Għet Mela nibdew fuq mistoqsijiet li għandhom xaqsmu l-deċiżjoni fuq l-implementazzjoni tal-regolamenti marittimi. Kti permettu li għan indirizza kwistjonijiet li għandhom xaqsmu mal-operazzjonijiet. Umbat fit-tini parti nagħmlu mistoqsijiet li għandhom xaqsmu pajizi terzi u kooperazzjoni ma' pajizi terzi. Umbat ħankunu nista nitkelmu fuq il-pajizi terzi u l-strategija ta' Frontex dan ir-rigward. se nitkellmu dwar il-kontributi tal-istati membri għal operazzjonijiet ta' mumma Poseidon jew Triton, ikolli ngħid li wara April wara Konsil Ewropew ta' din is-sena f'April l-istati membri għamlu impenji għal ċertu ammonti u għalhekk kienet possibbli li nibdew Triton mill-aktar fis ġifiri fi u marzu fejn aħna kena sitta eh, dajes li kienu għedin eh, jamlu l-għassa mal-bahar, istajna dawn nżidu maħħom l-istess jott tal-aeroplani, għal-helikopters, multiplikani għom bitnej, eh, għal dak li ma l tal frontier aħna dawn zidnijom mm, bil-tlieta, zidnijom bil-tliet darbiet. U dawn għal operazzjonijiet ta' trajta ġibi fl-Italja. Issa fuq Poseidon fil-Greċja, għalissa dawn, somma jdependu fuq il-ġimma, ma għandek isek 14 um, il-dajsa um, tal-pattulja, eh, biħed u għal-mezzi tal-ajru, Nistaw kol nżid, sajna kol zidna l-ammonti ta' numru ta' sissa tal-frontieri, anki fuq l-art, anki fuq l-gżejjer. Ġifri ma stawx nejdu id l-istati membri ma ħalsu xejn, ovvijament da jiddependi fuq l-istat membru. Eh, Frontex forsi miex jħut ħax tamir tekniku għassi marittimi għall-ajru eh, jew esperti per eżempju fuq l-art jew tamir tekniku min għandu l-mezzi min mandux il-mezzi iżda ikolli ngħid li l-pajjiżi kollha ta' Schengen kontribwixxew għall-operazzjonijiet. Bidini għal aħbar tajba. Ġifiri dinija wirja ta' rieda tajba li hemm politika eh, bej l-istati membri biex nappoġġaw il-Frontex. Kien hemm mistoqsija fuq responsabilità tal-istati membri meta nirġu għal tfittxija u salvataġġ. Ir-responsabilità edha fidel l-istati membri għaliex skont il-liġi internazzjonali il search and il-tfixja u salvataġġ hija dmir ta' tal-pajjiżi tal-pajjiżi partikolari ġifiri, L-Unjoni Ewropea nifisha miex imniżla bħala parti interessata Iżda l-operazzjonijiet ta' Frontex fil-verità jikontribwixxu għal dawn l-operazzjonijiet illi jkunu mexxija mill-awtoritajiet nazzjonali. Ġifiri, fil-kas ta' Triton, huwa ċar illi l-Italja huwa attur importanti immens. Għamlu eluf, eluf ta' operazzjonijiet ta' riċerka u salvataġġ, ta' tfittxija u salvataġġ. U għal dak li huwa Poseidon, kuljum operazzjoniet li huma dejjem ħata l-Greċja pereżempju. Nġu għal Malta, pereżempju, Malta, Malta tikkontribwixxi għal operazzjonijiet ta' Triton hija parti mill operazzjonijiet ta' Triton u tikkontribwixxi għassi Maltin ukoll għal fiċċija u salvataġġ li jkunu imqatlin f'kuntest ta' Triton. Ġifiri miex qed nara nuqqas ta' impenji mill-istaħħa tal-istati membri meta li għad fiċċija u salvataġġ. Kien hemm mistoqsija fuq il-mezzi ta' Triton illi għassi ta' Triton ma nafx ma fimx eżatt li jonqsu fis-sajf. Ma nafx irtidi dejdu biha di għaliex Hemm 18 il-dajsa ta' pattulja u f'din iż-żona u dinja b'dan hija xi ħaġa li aħna implementajna fil-lulju għawissu. Huwa veru illi xi wħud minnhom dawn id dajja ta' pattulja kienu intbatu mill-Italja mill-istat membri li jospita ġveri kienu parti minn operazzjoni ta' trajtin issa jista' kien il-każ illi għal xirjiem minħabba li kien hemm nuqqas ta' mezzi operattivi sabiex ikunu jistgħu imatnu l-apparazzjonijiet ta', eh, ta Poseidon kien hemm din l-alternattiva ximdaqit illi jużaw iktar dajjes taljani. Iżda din kienet biss biex taċċerta li eh, dar xajtin tibqa' sostenibbli, tibqa' dejja. Kien hemm ukoll mezzi addizzjonali illi saru disponibbli permezz ta' ftemiet bilaterali mal-Italja u raġunija ċara, din hija raġuni legali, b'dajjes Irlandiż minħabba l-status speċifiku tal-Irlanda u l-istess japplika l Unit ma setawx ikunu imdaħlin fil-operazzjonijiet ta' Poseidon għaliex hawn il-pajjiżi għandhom opt-out bħala status u ma jistawx implementaw il-kodiċi ta' Schengen, tal-funtiġi ta' Schengen u bat kienem NGOs. Li u kol minnaħa taħħom nidew operazzjonijiet ta' tfittxija u salvataġġ. Ma da mux minħabba ma kienx hemm assenjiet ta' forza ta' liġi ta' minħabba li rridu jikkontribwixxu minn mezzi privati. Issa fuq il dak li tallimna minn Poseidon, minn attivitajiet ta' tfittxija u salvataġġ. Aħna x'tallimna minn Triton, per eżempju, u anki sa' ċertu punt minn Poseidon. U tallimna li l-Unjoni Ewropea u Frontex jistaw issa jelbu intop legali. Nar it Edna u koll Frontex mandux mandat ta' tfittja u salvataġġ iżda mbat mill-lat operattiv huwa faċli f'mess illi inti tgħaddi minn sorveljanza tal-frontieri għal tfittja u salvataġġ. Fidawlu ma' żewġ katini differenti ta' tmexxija fl-Italja pereżempju, Poseidon fi Triton. Il-katina ta' mexxija li tmexxi operazzjoni fuq il-sorveljanza tal-frontieri, tal-madwar u tal-sim tal-frontieri, ma li jkun hemm l-allarmi li jisir il-meti meċi, l-autoritajt meċu il-minħata l-Italja jihdu il-ridni fidejom un bad dawn jaqaw għallura l operazzjoni ta' posti jidin taqaf l-autoritajt italjani. Wara dawn it-tip ta' operazzjonijiet ta' riċerka u salvataġġ faċli mbagħad li taqbad u taqleb għal sorveljanza tal-frontieri. U din l-operazzjoni isseħ permezz tal-pjan operattiv ta' Triton kif ukoll il-pjan operattiv fil-Greċja. Iġifieri, il-migranti illi salvati fil baħar jiġu zbarkati u uh, da skont il-ftejmiet li jem bejn il-pajjiżi u skont ukoll il-pjan operattiv ta' trajtin imbagħad jista' jiġu jagħmlu screening u debriefing minn naħa tal Frontex per eżempju, jiġifieri hemm tranzizzjoni li timxi pittos ħarir bejn il-tfittxija uh, salvataġġ għal operazzjoni ta' sorveljanza tal frontieris u dak li huwa tamir tekniku jidder illi f'kull każ sabiex inti tagħmel sorveġenza tal-frontiera mat-timma, inti ovvju forsi qed ngħidina ma' żomm bżon ċertu skwadri li huma aġenzijiet tal-forzar tal-liġi u li trattaw kustjonijiet ta' frontieri marittimi, ġifiri dawn huma għandhom it-tamir, għandhom l-arfin. U san dan il-rigward mhux qed nara problemi bejn il eh, gwardiri tal-kostja u l-assista tal-frontieri. Għal dak li huma l-operazzjonijiet militari kien hemm xi mistoqsijiet kien waħda speċifika fuq. Kemm se talloka flejjes għall operazzjonijiet militari tal-Unjoni Ewropea dinja f'kien ehm, dak il-format tal-Unjoni Ewropea Frontex ma tistax tikkontribwixxi b'mod finanzjarji, finanzjarju, mod operattiv għal dan it-tip ta' format l-istruttura. Din hija operazzjoni militari Eh, skont li jiġu deċiż taħt azzjonijiet militari, Frontex hija aġenzija eh, ċivili tal-forzar tal-liġi u tal-forzar tal-liġi tal-frontieri u dan skont il-regoli irrid isir taħt kontroll ta' awtoritajiet ċivil u dan skont il-kodiċi ta' Schengen u r-regolamenti ta' l-Unjoni Ewropea. Il-Parlament vota fuq idem. ilem illi għatem namħawdin fuq il-rwol li huwa l-legatament militari minna ta' Frontex, imma irrid ngħidilkom illi ebda mezz finanzjarju ma ħajkun dedikat għal din it-tip ta' kooperazzjoni u operazzjoni. Ovvjament, minħabba li l-Unjoni Ewropea tibat dawn l-operazzjonijiet militari minħabba li jista' jkun hemm ċertu intħil trikkib propjament minna naħa l-oħra, minn parti għall-oħra. Għax per esempio rantex tmur f'nofsinhar ħafna tala zona, mela jfisser għandek bżon koordinament. Iżda koordinament jfisser illi l-assi ta' ċivi tal-Frontex jfisser li jkunu jafu fejnu fejn jinstabu l-assi militari. U u kol l-assi militari jkunu jafu fejn jinstabu l-assi tal autorita ċivil. U dan huwa utli biex eh, insaħħu l-attivitajiet ta' ġinja liġi tal-baħar jekk għandek bastiment militari illi qed eh, jimxi jgħaddi minn dej diżastru mela għandu dmir u l-obbligu illi jikontribwixxi għal tfittxija u salvataġġ ġifieri. B'dan il-mod tkun tista' tara li hemm il-koordinament tajjeb biex inti tkun tista' tindirizza kwistjonijiet u sitwazzjonijiet ta' tfittxija u salvataġġ. Jista' jagħti il-każ illi f'ċertu każijiet speċifiċi illi il-mezzi militari jistaw jintużaw biex ixeklu per eżempju kriminalità organizzata u jwaqfu għom mill-li attakkaw il-qassi tal-autoritajt ta' ċivil. Per eżempju, forsi f'April tiftakru eh, bej li tal u Libja ġara kien hemm żewġ każijiet ta' attakki bej qdiet ta' kriminalità organizzata fuq il-assi ta' Frontex meta kienu qegħdin jagħmlu operazzjonijiet ta' tfittxija u salvataġġ ġifieri kieku tinqala din it-tip sitwazzjoni jekk jagħti il-każ jista' jkun illi jintużaw assi militari biex jgħinu. Iżda jkolli ngħid illi bil-tnedija ta' din struttura dan il-format tal-Unjoni Ewropea ġdida aħna ma rajna ebda inċidenta dan it-tip. Issa fuq ir-riżultati ta' Poseidon fil-Greċja meta mqablin ma' Triton fl-Italja. Inħarx il-ġeografija. Id-distanza bejn Libja u l-Italja huwa għabħet u meta kilometru. Id-distanza bejn xi l-Gżejjer Grigi u Turkija huma ta' xie 15 kilometri. Jiġifieri, eh, situazzjoni dvarja. Allura l-mezzi intużati huma differenti. U il-lezzjonijiet li aħna niġbidu huma differenti wkoll. Fil-Greċja għalissa għanna flus ta' migranti illi diktar jiġu mill-Levant Nofsani, li bieċa kbira minnhom huma mis-Sirja, U minħabba situazzjoni li għaddeja fis-Sirja bħalissa, il-biċa kbira minnhom jina taw status ta' rifugġat fl-Unjoni Ewropea. Fl-Italja skola eh, situazzjoni differenti. Jisu da' 60% tal-migranti li ġejjin mill-Libja għall-ofsenar tal-Italja ma jgħawx taħt kategorija ta' persuni li jeħtieġu il-ħarsien ehm, internazzjonali u ma iktar eh, immigranti regolari, ekonomiċi, u situazzjoni differenti. U meta jiġu għal tfittxija u salvataġġ dawn eh, naraw kuljum operazzjoni ta' tfittxija u salvataġġ fil-aġenzija li jkunu maqla minn awtoritajiet Griegi iżda u kol ehm, operazzjoni ta' tfittxija u u salvataġġ illi jiġu mibdija wkoll mill-assisa eh, tal-kosta torok. Ġifir minħabba situazzjoni, minħabba li distanza bejn il-Greċja u Turkija eh, hija qasir ħafna rigward ta' ċertu gżejjer. Diffiċli li tal jew issibhom qabel ma jaslu ibħra territorjali Grigi jew qabel ma jkun hemm xi każ fejn jkun hemm bżonn ta' tfittxija salvataġġ. Kien hemm mistoqsija wkoll fuq kif namlu kontributi jew parċispazzjoni għal Frontex li kun ta' bil-fors għal istati membri. Hemm każ li huwa dej fi Frontex diġa tal-operazzjonijiet Rabbit. Jekk dan ikun imtalba minn ħadd stat membru għal operazzjoni Rabbit u jekk il-direttura eżekuttiv ta' Frontex jaqbel illi jagħti għal din il-operazzjoni, mela important, mela, jkun possibli li għamlu għadi. Imma ovvijament irridu nsaħu il-possibilità tal-Unjoni Ewropea li jużaw Frontex biex eh, jinniedu u koll kontributi ta' mandatorji mill-Istati membri. Ġita mill-lat operattiv dak li huwa fuq il-bahar, fuq il-bahar Issa fuq il-politika ta' ritorni. Toq rajtu smajtu fil-komunikazzjoni tal komissjoni U anki fil-konklużjonijiet tal-Presidenza fil-Konsil il-bira tal-ġustizja affarijiet interni, affarijiet barranin. Li aħna ser nizviluppaw mandat tagħna għal political return. Dan ir-rigward Frontex jista' jista' jkollu titjiriet ta' kitjiriet konġunti. Jista' jintuża Frontex għal kwistjonijiet loġistiċi, imma li jista' li wkoll li konna nużaw Frontex biex wieħed ikun jista' jikseb dokumenti ta' vjaġġar għaliex jista' jikseb membri jkunu jistgħu jridu jibatu lura l-migranti irregolari ikollhom bżonn id-dokumenti ta' vjaġġar mill-pajjiż ta' oriġini. Allura, per eżempju, tantikom eżempju, eh, Frontex issa fil-kontesta Attika hemm tim li koordinat eh, f'Ateni li ħajappoġġa l-autoritajiet Grigi li jappoġġa li konem il dan il-jotja tal-dokumenti ta' vjaġġar bħala wirja ta' poċ amministrattiv fil istajati Frontex. U bekk ukoll l-Unjoni kon jistgħu ċertu għajnuna l dawk l-istati membri għan dawk li ma jistgħux ikollu l-kooperazzjoni sieħa fuq il-ftajim għal-remissjoni. Jina jkolli ngħid illi il-mandat ta' Frontex jekk dan jitwessa jew jissaħħa fil-qasam tar ritorn il dan jrid ikun ukoll imsaħħa bil żvilupp li hemm fid fundamentali. Għax kullħat jaf li dat tip ta' azzjonijiet jistaw eh, jipprovokaw ċerti inċidenti u azzjoni sensittiva ħafna fl-interess ta' l-imsieħba kol interessati li jgħodu attenti għad drittijiet fundamentali f'dan id-dawl. Issa, jekk tippermettu li nixtieq ngħaddi għal kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi u forsi nista jew nizviluppa fil-qosor imma biex natikom nistampa kif inhi tal-istrateġija Frontex dan id-dawli. Għalissa Frontex firmat 17 arranġament operazzjonali ma' pajjiżi mhumiex tal-Unjoni Ewropea u seba' arranġamenti ta' ħidma bħalissa qegħdin taħt negozjati ma' pajjiżi li mhumiex l-Unjoni Ewropea. Allura, dak li għandu x'jaqsam ma' ġeografija, il-prioritajiet huma ċari, l-ewwel nett, pajjiżi li huma kandidati jew possibbli li jkunu kandidati għall-Unjoni Ewropea fil-Balkani tal-Punent u ovvjament it-Turkija wkoll daw il-pajjiżi huma l-priorità. Għaliex? Għax meta Frontex tikkopera hemmhekk huwa tajjeb għall-Unjoni Ewropea li taqsam il-prattiċi tajba ma dal-pajizi u li dal-pajizi kollom l-opportunitajiet li jaqblu ma standards tal-Unjoni Ewropea meta niġu għal-ġestjoni fuq il-frontieri. Imma u mod ukoll bħala kooperazzjoni ma' aġenziji tal-Unjoni Ewropea bħal per Uġifiri, dan huwa mod kif tidissemina prattiċi tajba fil-kamp ta' drittijiet fundamentali u politika ta' dwar l-azil. It-tieni. It-tieni priorità l-iktar importanti, t-tieni l-iktar wara t-Turkija u l-Balkani tal-Punent u jkolli ovvjament najt li bħal it-Turkija ħat titfa eh, liaison officer f'Ankara il frontek il-Bord ta' ġestjoni qabel ma' dil-proposta u jina tkellimt ma' l-autoritajiet minnaħa ta' Turkija il-Frontex frontek edha f'kooperazzjoni miqrib ma' servizz estern tal-Unjoni Ewropea u mal-Kommissjoni ovvjament fuq il-kwistjoni. U jina nistenna li dan il-liaison officer jibda jaħdem minn tmiem din is-sena. Delwaqt ħan nibdew il-proċedura tal biex infittxu il-kandidat f'sissa 54 eh, applikaw għal dan l-impjek. 54. Umbat dwar prioritajiet dwar pajjiżi terzi, pajjiżi Mediterrani, għanna l-Afrika ta' fuq, fost oħrajn. Frontex provat taqbel mal-politika tal-Unjoni Ewropea bħala priorità allura għandna l-Marok, it-Tunezija li huma l-imsieħba tagħna prinċipali f'dan id-dawl. Għanna koll opportunità f'dawk il-pajjiżi li nieħdu sem fl-implementazzjoni ta' sħubija għal mobilità per eżempju, eh, migrazzjoni u mobilità. Fuq il-kontinent Afrikan nixtieq insemmi wkoll l ekim imsejjaħ Afik African Intelligence Community iktar minn 20 pajjiż Afrikan inaqdu ma' dan il-network immexxi minn Frontex u issa Frontex qed twessa din il-komunità għal pajjiżi Afrikani illi firmaw id-dikjarazzjoni ta' Kartum. Jina nifhem li di għanna bżonn attenzjoni partikolari, speċjalment attenzjoni meta niġu għal drittijiet fundamentali, ma fuq in-naħa l-oħra tal munita hija opportunità biex inqas naqsmu e, e, prattiċi tajba u messaġġ ċar f'dak li għandu x'jaqsam ma' stad ta' dritt e, drittijiet fundamentali u ġestjoni tajba fuq mal-frontieri u għamot ukoll kif noħolqu situazzjoni fej jirbaħ kulħadd fej aħna nistgħu ngħinu ċerti pajjiżi biex jiżviluppaw il-kapaċitajiet tagħhom stess biex jindirizzaw il-ħtiġijiet minn tagħhom. Allura, insomma, dinja dejjem hija skont ma' politika esterna tal-Unjoni Ewropea m'hemmx dubju dwar dan u għal din ir-raġuni il-Frontex tiffirma arranġament ta' ftej ma tistax Frontex ma tistax E, tiffirma ftejmiet formali fissem l-Unjoni Ewropea tista' tiffirma biss e, ftejmiet ta' ħidma. It-tielet priorità bħala ġeografija hija in-naħa tal lvant tal-Unjoni Ewropea. U dan id-dan nixtieq insemmi e, sħubija tal lvant Jiġifieri Frontex hija impenjata illi taħdem ma' sitt membri tal-sħubija tal-Levant. Unbad dwar dwar tip ta' attivitajiet illi huma żviluppati b'mod in ġenerali ma' tal-pajjiżi għandek it-taħriġ, analiżi tar-riskju u nippruvaw ukoll nistiednu osservaturi meta l-Frontex torganizza operazzjonijiet konġunti, hemm ċerti pajjiżi terzi il huma imsieħba ukoll dak li għandu xaqsamma ma l ta' teknoloġiji u riċerka ġdida. Intom forsi intom konxi illi mad-dinja kollha daw issa qed ikun hemm teknoloġiji ġodda bħal pereżempju pereżempju eh, kontroll mal-frontieri b'mod awtomatiku u din opportunità biex l-Unjoni Ewropea taqsam ma ħadd ma' pajjiżi terzi il-prattiċi tajba tagħha u anka għandek l-Istati Uniti tal-Amerika u l-Kanada per eżempju. Allura, dinja l-istrateġija b'mod ġenerali u issa nixtieq nindirizza ċerti mistoqsijiet speċifiċi li għandhom x'jaqsmu ma' kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi u qed naqra n-noti tiegħi fil-fatt qed jgħid il-kelliem id-direttur tal-Frontex dejjem fuq mistoqsijiet dwar Mela, dwar it-Turkija diġa semmejta, nista' nagħtikom ukoll xi figuri bħala budget. Mela, il-Frontex hija lesta li tiffirma ftehim ta' delegazzjoni mal-Komissjoni fil-Komissjoni għandha l-intenzjoni DG Home Affairs għandhom l-intenzjoni li delegaw fondi għal pajjiżi tal-Balkani tal-Punent għedin nitkellem fuq kważi 5.5 miljun euro kważi biex intużaw fi tliet snin li ġejjin wara il-firma. Mela, mod ġenerali u fil-qosor din hija l-koppi ta' kulli kelli xinajt fuq kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi. Il-President, grazzi ħafna. Di kienet analiżi dettaljata ħafna fuq il-mistoqsijiet li saru, naħseb daw kienu tajbin, għanna ftit minuti l il membru jixtieq jidħol, iva, għal darba għandna għanna ċans. Iva, grazzi President, et jgħid l-onorevoli membru. Billan biex ikollna ċarezza, jissu leġeri, jissu leġeri na ma smajtekx titkellem fuq il-Europol u l joint mare, tista' tgħid xi ħaġa dwar dan jekk jogħġbok. Il-President, forsi xi kollegi oħra jixtiequ jiġu fuq xi mistoqsijiet Barbara jekk jogħġbok fil-qosor issa. Iva, grazzi, hija mistoqsija supplementari dwar dak illi għadek kifet fuq il-kalibrazzjoni ta'kom ma' pajjiżi terzi qed raw li Frontex għandha poter kbir f'dak li għandu x'jaqsam ma' l-espulsjoni u rimpatriju ta' immigranti li ma jkunux qed jiġu protetti internazzjonalment, kif nistgħu nirrispettaw l-standards u l-garanziji ta' difiża li huma speċifikati fil leġiżlazzjoni nazzjonali u internazzjonali f'dak li għandu xaqsam drittijiet ta' fundamentali jixtif xirridu nifmu li nigarantixxu trasparenzi fil-proċeduri li jedin fil-rikorsi individwali u jekk ikunx garantit l-aċċess għall-organi ta' ġurisdizzjoni nazzjonali anka biex għas-salvagwardja l-protezzjoni ta' dritt e, effettiv skont l-artiklu 13 tal-Konvenzjoni Ewropea ta' drittijiet tal-bniedem u artiklu 13 tal-Schengen f'dak li għandu xaqsam ma' meta jiġu e, imorru lura fil-pajjiżi e, oriġini migranti li ma jkollhomx protezzjoni. Il-President ma xtax li neġa niftaħ il-dibattitu jekk joġbok erġgħu jkomplu għajnuni, allura naħseb illi ħaħja nispiċċaw mistoqsijiet hawnhekk nishtiqna meftiti ma ki għaleluq. Dan huwa fl-interess tal-li li ntwera minn ħafna membri tagħna li jisaqsu daqshekk mistoqsiji mistoqsijiet anka membri jekk tippermettuli li qed isegwu l-organizzazzjoni tal-Frontex iġvill l-affarijiet tant saru tqal minħabba l-kriżi avolja ngħid li l-Frontex mill-bidu tagħha kwistjoni taħraq ħafna. Il-mistoqsija tiegħi hija qed jgħid il-President xi membri kienu qed jitkellmu fuq il-mod kif il-Frontex eh, tider maħattijħor. Din miex organizzazzjoni militari waħda ta' natura ċivili. Imma xikultant jisa tider. L-istampa taħħa tkun xej eh, imsaħba. Allura, il rwol huwa importanti ħafna tal-Frontex għax għandha eh, ir-rwol eh, li jgħin u li żżomm l-ordni issa għandek emmot kif inti tamela din, di situazzjoni ta' mistoqsija tweġiba huma u importanti għall-organizzazzjoni li li tiddependi ħafna fuq l-istati membri eh, tal-li jeda tej, tal-li tejx, tal-li għanda l-assi tagħha u dan ħareġ mill-mistoqsijiet tal-lum. Allura nix insaqsi mistoqsija. Inti tħoss li dit-tip ta' strutturi ta' kontabilità huma biżejjed skont iż-żewġ mistoqsijiet supplementari li diġa saru. Grazzi. Well, thank you. Grazie ħafna. Qed jitkellem id-direttur eżekuttiv. Il-mistoqsija fuq Digimare u l-Europol mal-Frontex għandna hotspot hawnhekk, approċċ hotspot żviluppat mill-Kummissjoni aġenziji pal Frontex u l-Europol u l-EASO, l-Eurojust jikkoperaw ma' xulxin ġot maj L-operazzjoni, l-operat tal-ġotmar huwa dedikat għal ġlieda għattaqtija kontra eh, traffikar ta' bnedmin fil-Mediterran bdiet f'Marzu ta' dis-sena u l-Frontex ipparteċipa hemm ovvjament hija l-imsieħba taħt l-Frontex. Nista' nagħtikom eżempju. F'Katania li fl-Italja issa aħna għandna task force reġjonali tal-Unjoni Ewropea f'dak li għandu xaqsemma l-operazzjoni ta' trajt trajtin u fil-kontest tal-approċ tal-hotspot propost mill-Komissjoni. Din task force reġjonali ġdida hija magħmula minn liaison officers tal-Frontox imma wkoll liaison officers tal-Europol u hemmhekk ukoll jista' jkun hemm jaqsmu bejniethom informazzjoni tista' tejjeb l-attivitajiet ta' ħidma ta' diġi Marja dwar kooperazzjoni mal-Europol tiġi xprunata u miżjuda aħna qed nippreparaw issa l-iskambju ta' data personali imma ovvjament aħna rridu naqblu ma' liġi ta' dwar protezzjoni tad data u issa il-Frontex edha f'diskussjoni ma' l-supervizur tal-protezzjoni tad data biex niperfezzjonaw il-regoli ta' implementazzjoni dwar dan il-proġett, dwar il-politika ta' ritorn fil-futur. Huwa diffiċli biex najdu kif forsi l-Kommissjoni f'xi ġimati jew xhur li ġejjin tkun tista' tippreżenta proposta imma li huwa diffiċli biex ngħid eżatt kif jew jekk dawk li ħajritornaw lura jkollhom aċċess kif ħajkollhom aċċess għall-appell imma u x'inhu l-każ huwa ċar il l-Unjoni Ewropea trid taqbel ma' ċerti standards u jrid ikun hemm compliance ma' drittijiet tal-bniedem. Il-Karta ta' drittijiet tal-bniedem tapplika wkoll għal Frontex u għal kemm l-Unjoni Ewropea ma firmax il-Konvenzjoni dwar id drittijiet tal-bniedem u x'inhu di tapplika l-Istati membri kollha. Allura jina naħseb li aħna rridu naraw fid-dettall il-mandat il-ġdid kif jidher imma ikolli ngħid li għalissa id-deċiżjoni hija waħda nazzjonali. U jiena ma nafx <laughs> jekk hux possibbli jekk ikonniex sistema oħra minn din. Imma lissa id-deċiżjoni issir minn awtoritajiet nazzjonali u l-Frontex manda lebda seta' li tiddeċidi min għandu jiġi ritornat u min ma jiġix ritornat. Allura l-Frontex tassikura ruħa il d-deċiżjoni tkun saret f'compliance ma' drittijiet fundamentali u l-Frontex trid tkun żgura illi ma jkunx hemm appell pendenti iżjed qabel ma jsir ir-ritorn Sur President, l-aħħar mistoqsija tiegħek dwar kontabilità u jekk organizzazzjoni bħal di bħal Frontex li tistrieħ fuq kontribuzzjoni li jsiru mill-Istati membri. Il-kontabilità, is-sistema ta' kontabilità hija biżejjed ikolli ngħid illi bħala direttur eżekuttiv ta' Frontex jiena inwieġeb għall-użu tal-budget flimkien ma' drittijiet fundamentali f'dan il-Parlament Ewropew imma mal-entitajiet kollha tal-Unjoni Ewropea imma l-operazzjonijiet edin fidejn autoritajiet nazzjonali. Allura l-eżekuttiv jista' jissospendi jew anka jittermina operazzjonijiet jekk dawna ikunu per eżempju imorru kontra u maksurijiet ta' drittijiet fundamentali. Jew jekk f'dak li għandu xaqsam ma' compliance ma' regoli ikun hemm xi nuqqasijiet ngħidu aħna, imma f'dak li għandu xaqsam ma' kontabilità il min inwieġbu aħna, żgur li l-istati membri wkoll għandhom probabilment għandhom jirrispondu għal dan. Ħantikom eżempju Il-jum mandu xaqsa ma' drittijiet fundamentali ma' l-użu ta' ħtiġijiet finanzjarji. il ġumma l-oħra, il-bord ta' ġestjoni ta' Frontex jina proponejt e, strateġija kontra l-frodi u għamil ta' ċara li din l strategija bħal din tkopri, ovvjament, membri tal-personal tal-Frontex imma u koll Din l-istrateġija ta' kontra l-frodi għandha tkopri sa ċertu estent l-Istati membri għax il-budget imur fuq l-Istati membri. Dan huwa biss eżempju. Forsi eżempju faċli dan, għax jindiġa għanna dan il-tip ta' pjan. Imma naraw illi huwa tip ta' responsabilta maqsuma bejnietna u aħna konxi ta' responsabilità u l-kontabilità pala direttur eżekutif jiena hawnhekk fil-Parlament. Imma huwa minnu l-Istati membri huma wkoll kontabbli ju jieġbu sa mont. Grazzi. Grazzi ħafna sul leġġeri u grazzi ħafna Stati membri għal skambju eccellenti ta' opinjonijiet. Niħu pjaċir il-lina ġanara kaw postna dan huwa żmien ta' xogħol kbir. Issa ngħaddu għal punt 25 skambju ta' idejat fuq il-petizzjonijiet dwar il-liġi ta' sigurta Spanjola fil-laqa ta' koordinatu ta' 10 marzu ġi deċis li jkun hemm segwitu għal petizzjoni 2801 tal-2013 fuq liġi ġdida dwar is-sigurta fi Spanja u tlaq li l-Kummissjoni għal biex kolna skambju ta' opinjonijiet, skambju ta' opinjonijiet li bdew fis-26 ta' Mejju tkomplew fis-16 ta' Lulju dispeċini ta' dan id-dewmien Issa f'dil petizzjoni qed referu għalli hawnhekk dak li qed jagħmel petizzjoni qed jitlob il adozzjoni tal-liġi ta' sigurtà fi Spanju fi Spanja eh, titwaqqaf u tinżamm u jżomm li din tmur kontra drittijiet kostituzzjonali. Tlabna il-membri eh, tal-Komissjoni biex nisimgħu l-opinjoni tagħhom. Issa għandna fostna il sinjura Mercade Pikaris mid-Diġi Ġustizzja. Tista' tagħti tieħu l-mikrofonu kjoġbok. Uh, thank you, Mr. Chairman. Grazie. Illi ti permettilna nitkellmu. Il-Kommissjoni tafa din il-liġi u taf ukoll illi bħalissa qed tiġi reviżjonata mill-Qorti kostitazzjonali libertà ta' assemblea u libertà ta' espressjoni hija part hija parti mill-istrumenti tal-drittijiet tal-bniedem. Il-Kummissjoni fil-kompetenza ta' dejjem hija impenjata biex tiżgura li dawn il-libertajiet jiġu rispettati għaliex huma il-bażi ta' soċjetà libera pluralistika. Però l-Kommissjoni m'għandix kompetenza ġenerali fuq id-drittijiet tal-bniedem skont l-artikolu 51 tal-karta dina hija biss eh, fidejn l-istati membri u l-Kommissjoni tista' tintervjeni biss fejn ikun hemm ksur tal-liġi Ewropea. Il-policies normalment jidħlu taħt il-kompetenza tal-pajizi membri mhux tal-Unjoni Ewropea aħna għal dastant stant fiduċuzi illi l autoritajt kompetenti se jizguraw illi il leġiet se jiġu rispettati skont il-Kostituzzjoni, skont il-ftejmiet internazjonali. Grazie. U issa kif jiġri dajem dawn il-suġġetti, senati il-mikrofonu lil dawk il-membri li huma interessati. Is-Sur Dias de Mera. Grazie. Jena nishtiq nispiega da eh, il-sujġett ta' dan il-punt 25, ċoħe skambju ta' opinjoni mal-Kommissjoni. Jena mandi lebda speranza illi se nirrispettaw rispettaw il-sujġett e li hemm miktub fl agenda Dina hija liġi liġi ġiet adottata mill-Parlament Spanjol. Il-Awla, il-Parlament il Baxxu Senat. Mem lebda tilet qari f'dan il-Parlament. Allora rappresentant tal-Kummissjoni fil fat għanda raġun tajt li tista' tintervjeni biss fejn ikun hemm ksur tal-liġi Ewropea, però mhux hekk ġara f'dan il-każ. Hawnhekk kull ma għandna għandna skambju tal-opinjonijiet. Il-riżultat tal-votazzjoni 302 voti, 180 favur, 140 kontra u astenzjoni waħda u 28 persuna ma votawx. Issa, sikurezza ta' ċittadini hija essenzjali għall-eżerċizzju ta' drittijiet. Minajr il-garanziji dawn id-drittijiet isiru sempliċement klim, dikjarazzjonijiet. Għal daqstant il- sikurezza u s-sikurta huma essenzjali għal l-istat ta' dritt fil-qafas tal-Kostituzzjoni Spanjola l-artikolu 141 sotto paragrafu 29 lan huwa tal-liġi huwa li tipproteġġi l-persuni l-proprjetà u żomm il-paċi. U tinkludi sensiela ta' azzjonijiet L-idea hija l-istess u fil-fatt u għaveru issa jiena mhux se ngħid illi liġi fija ħames titoli u hemm ukoll dispożizzjonijiet ħarin. Il-liġi hija definita definita b'mod ċar u l-innovazzjonijiet huma l-prinċipi ta' dak li wieħed jista' jagħmel u jitkellmu fuq il-kooperazzjoni u dmirijiet tal-awtoritajiet pubbliċi, il-polizija, l-aġenzijiet tal-infurzar tal-liġi u il-persuni impiegati fis-sikurtà. Approċ integrat għal sikurezza pubblika titkellem fuq l-autoritajiet li jistaw jaġixxu għabbażi tal-proporzjonalità eh, eh, interferenza minima u mem lebda diskriminazzjoni. Din il-leġislazzjoni ġeja minn leġislazzjoni oħran tal-1992. U kienem attenzjoni partikolari għonek fuq ir-rakkomandazzjonijiet minn korpi ta' konsulenza l-Aġenzija ta' Data Protection Spanjola u korpi oħrajn Amnesty International, etc. Dawn l-NGOs kollha għamlu sottomissjonijiet u l-idea kienet illi jaqblu fuq il leġizlazzjoni biex il-liġi eh, tkun għafas li tippermetti il-koesistenza paċifika għal kulħadd fi Spanja. Għal daqstant biex nillustra dan il-punt għal beneficju tal-Kummissjoni Ewropea nistaw nisimaw xini għal opinjoni taħħom nizna zgur li jemman anki membri oħrajn li jistiju jitkelmu u anki nis oħrajn illi huma interessati. Ma rridux ninsew u l kommissjoni dan għalitu ċar illi din illi ġi ġiet appellata u sejra u dim il-orti kostituzjonali u ir-renju ta' Spanja naturalment ser jaċċetta il-liġi jekk il-qorti kostituzzjonali tajtek. Grazzi surti għastemera. Forsi eh, ma pjanajċ so għaxina tajt biss eh, tlet nofsija għal dan l-iskambju fil-fat punt palda sej se jkun ta' interess għal ħafna persuni għandi lista pjuttost twila. Għal daqstant nitlobkom li tipprovaw titkelmu mux iktar minn għal mux iktar minn żewġ minuti. Dawn din il-lista żdiedet wara li tkellem is-Sur Dias Demera. Essa Issa nixtieq nagħlaq il-lista u xi ħadd li jitkellem le Iva konsa li dawn nis, għat ma rajtum konsa namel zbal, għax jena rajtum li dawn nis, imma ma rajtx e, e, illi kienaw dawn nis kolla se jitkelmu, e, u għan possibli. Mux se jkun possibli. E provaw titkelmux għal-iktar minn zewċ minuti. Eti propju ma entnix biex nejn ftit jgħajt sur Dias de Mera, fuq id-dibattitu nixtieq ngħid li grupp politiku tagħna il-beraħ informa lil segretarjat tal-Kummissjoni u l-Buro min kien se jieħu sem u inti għandu jkollok il-lista fidejk. Jiena eh, nieħu responsabilità fidejja. Eh, jiena l-agenda nafassala jien u għamil zbal jiena emis nindunajt li mawx bizzejiet ħin għal din id-diskussjoni. Essa se jkonna naffaċċaw is-sitwazzjoni, nitlobkom tejnuni, provaw titkellmu għal iktar minn żewġ minuti. il kummissjoni diġa għalet il-pozizjoni taħħa. Issa sur kabras. il eh, ti tiegħi Dias Demera qal li il-liġi tipproponi l-aħjar akkoljenza l-iktar mod sensitif. Dan ma tantx naqbel jiena il-liġi ġiet votata biss mill-grupp tal-PPE li għandu il-maġoranza fil-Parlament Spanjol u jistaw jivvutaw dak li jridu l-gruppi l-oħrajn kollha tal-gruppi tal-Parlament Spanjol li votaw kontra u kienem anki gruppi importanti illi għalu li huma kontra. U dana hemm bżonn ngħiduh mhux vera illi hemm eh, l-opinjoni pubblika a favur. Din hija liġi komplikata għax tinkludi kollox eh, minn kif eh, għanna nibatu dokument ta' identità u, u koll kwistjonijiet eh, oħrajn iktar importanti eh, il-prevenzjoni tal-delitti eh, li eh, edin fidejn l-interpretazzjoni libera tal- eh, tal-polizija miex ambigwa għaw minjat li ambigwa le miex ma fiex loġika fl-opinjoni tiegħi hija liġi assurda e, fil-fatt iċ-ċittadin jibqa' indivis dim l-opinjoni tal-polizija illi għanda għanda iktar seta mill-pożizzjoni ta' ċittadin dan huwa attakk dirett kontra eh, kwalunkwe eh, wirja demokratika ta' noqas ta' ftehim, noqas ta' approvazzjoni minnaħa ta' ċittadin Eh, u jena jidir li li ħaġa stramba li l-Komissjoni qed tikkonsidra eh, din il-liġi eh, b'dan il-mod u illi għanda fiduċa anki fil-autoritajiet tal-forzar tal-liġi, anki jina għandi fiduċa, però din il-liġi għanda fija bomba pratikament kontra drittijiet ta' ċittadini u kontra libertajiet ċivili u għal din ir-raġuni din liġi għandha tiġi annullata. Fil-fatt il-Parlament qal li se jirtira il-liġi kemm eh, mill-aktar possibbli, speċjalment jekk jirbħu l-elezzjoni gruppi oħrajn. Imma din hija liġi perikoluża u kulħadd għandu jifmu dan. Grazzo, grazzi sur Terry Cabras. Esa, et, eh, no, eh, et, senat il-mikrofonu skont l-ordni. Esa sur Garcia. Signora Garcia. Grazie, President. Aħna nħossu illi dan is-suġġett li rigwarda liġi Spanjola fuq is-sikurezza il illi ġiet votata fil-Parlament u proposta mill-Gvern Spanjol hija importanti u rridu niddiskutuha fil-Parlament u mhux biss fil-Kumitat anki fil-plenarja flimkien mal-rappreżentanti tal-Gvern Spanjol. Il-liġi Spanjola fuq is-sikurtà Eh, tixtieq tagħlaq il-protesti eh, fil-pjazza u eh, tixtieq tagħmel prevenzjoni tal-politiki tal-gvern. Hija l-limitazzjoni tal-libertajiet li qiegħda takku li qiegħda timxi kontra l-istandard demokratiċi tal-Unjoni Ewropea li dejjem inqas l-Spanja m'għandix taġiċi barra mill eh, u trattati il-libertà ta' assemblea u il- eh, id-dritt tal-strajk qed jiġu miksurin qed legalizza id-deportazzjoni illegali tal-migrati u anki il-liġijiet Ewropej u eh, hemm ħames eh, rapporteurs ta' drittijiet tal-bnidi tal-bnidem fil-ġnus mawda li jaħsbu li din qed timxi kontra drittijiet tal-bnidem il-libertà ta' riunjoni u ta' assoċjazzjoni, libertà ta' eh, espressjoni, libertà ta' opinjoni, il-ġlida kontra terrorizmu u id-drittijiet tal-migranti kif ukoll is-sitwazzjoni tad difensuri tad drittijiet tal-bniedem miktub illi għawnek il-possibilità ta' diskrezzjoni fl-applikazzjoni tal-liġi u għal dastanti għal liġi diswaziva għal dritt ta' manifestazzjoni. Il-imħalfin edin jikwalifikaw bħala liġi populista kontra drittijiet fondamentali u mumiex ġustifikata. Jekk għawnek pratikament jridu e, e, waqfu l-protesta soċjali anke għal raġunijiet ele elettorali u għal dawn il-raġunijiet eh, eh, eh, li inkludejna anki fija il-ġnus maquda u anki imħalfin aħna nħossu li l-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni ma jistawx jinjoraw din is-sitwazzjoni speċjalment meta niġu għal drittijiet fondamentali. Il-Kummissjoni Ewropea ma tistax taħsa l-idea għaliex jekk tagħmel hekk allura tkun qiegħda tinjora il-libertà u d-demokrazija. Grazie. Paken, signora Pakentar Dua. Grazie ħafna, President. Din il-liġi hija riżultat tal-biża. Mhux dejjem min irid protesta b'mod ċivili, min irid jagħmel dimostrazzjoni jagħmlu uh, jagħmel dan mingħajr ma jkun hemm abużi. Kien hemm fil-fatt abuzi u persekuzzjoni kontra dawk illi jesprimu l ħsif tagħhom mod liberu. Però dana ma ġustifikajiex din il-liġi. Dina hija il-liġi li eh, se tiġi eżaminata mill-Qorti Kostituzzjonali u nittamaw illi eh, se jkun hemm deċiżjonijiet biex inaqsu il-seta tagħha. Din il-liġi aspirata mill-biża eh, għax f'pajjiżna hemm biża fil-fatt attwalment il-ħajja privata, il-djar tal-persuni li jamlu dimostrazzjoni et jiġu attakkati, m'hemmx ċertezza legali u hemm diskrezjonalità zejda fl-interpretazzjoni ta' din il-liġi. U hemm situazzjonijiet fejn wieħed jista' jasal għal sanzjonijiet amministrativi kontra ċittadini imma anki għal biex jitneħewlhom id-drittijiet. Jiena favur l-ordni u s-sikurtà pubblika, imma din il-liġi sejra li l hemm wisq u jiena ma nishtiex nġudika eh, l-intenzjonijiet tal-leġislatur tal-gruppi, però għana ċessarju li l-orti kostituzjonali issa eh, twaqaf l-interpretazzjoni ta' ċerti prinċipi li fl-opinjoni għaj mhumiex neċessarji u fil-fatt jidħlu eh, f'tip ta' azzjoni li jistgħu jillimitaw id-drittijiet fondamentali. U mm, ma kienx jibisna votajnija din il-liġi kien imissu kunem hemm mekkaniżmi biżejjed biex eh, inkunu nistgħu niddefendu l-libertà hija kwestjoni sensitiva u mhux faċli li wieħed jirrispetta żewġ minuti. Jiena nirringrazzja il-kollegi għad-disciplina tagħhom u għal-komprensjoni. Sur Lopez, Aguilar. Grazie, President. Jiena nixtieq ngħid mingħajr biża illi jiena fost dawk il-membri tal-Parlament Ewropew illi maħniex kontenti illi suġġett bħal dan illi jidħol fil-proċedura leġislativa tal-Parlament Nazzjonali mbagħad jasal fil-Parlament Ewropew. Sissa aħna dejjem esprimejna ruħna bl-Ispanjol, għax hija ħaġa li tirrigwarda l-Ispanjoli biss u uh, impossibbli li l-grupp soċjalista mhux qed jieħu sem dan id-dibattitu biex ja juri illi anki f'dan il-każ din l-inizjattiva leġislativa Spanjola uh, fil-fatt li issa uh, eh, sejra qoddim il-qorti kostituzzjonali Spanjola għandha wkoll impatt Ewropew għax tmiss id-drittijiet fundamentali li huma garantiti mill-Karta Ewropea ta' drittijiet fundamentali li hija parti mit trattat ta' Lisbona li għanda l-istess valur legali eh, da' si trattati, specialment fuq il-limitazzjoni ta' drittijiet fondamentali, il-prinċipju ta' proporzjonalità u neċessità. F'kull intervenzjoni tal-limitazzjoni eh, tal-kontenuti tal ta' drittijiet fondamentali, hawnhekk għandna liġi illi edha edha tasal għal eh, diskrezzjonarità edha tmiss l arbitrarieta eh, Hawnhekk qed jiġu posti sanzjonijiet li jimplikaw ukoll pis qawwi, pis kbir u dan ġi votat minn naħa tal-Partit Popolari u et jimplika għonek illi e, e, e, jieġu posti sanzjonijiet u multi mux proporzjonati, ma qed imissu anki drittijiet fondamentali, per eżempju, is-sikurtà fil-ċelebrazzjoni religjuzi u fil-spettakoli pubbliċi. l artiklu 35 tal-liġi tas sikurta, fejn fil-fat memx distinzjoni bejn laqat u, u, u laqat mux autorizzati. u f'dan il-kas hemm e, l-istess trattament. U dan qed jimxi kontra drittijiet fundamentali anki għal situazzjonijiet pubbliċi Per eżempju fil-Kanari kien hemm każ e, e, skandlu kbir kien hemm żagħżugħ e, illi e, irċeva e, multa kbira ħafna e, illi un budget irtirata meta kien hemm moviment tal-opinjoni pubblika. U dan il-żazuħ eh, poġġa fuq il-Facebook personali tiegħu eh, eh, pożizzjoni ta' kritika kontra il-polizija. Il, però il f'din il-liġi hemm norma extra ekstra li huwa l-punt 10 illi tillegalizza retrospettivament il meta wieħed jerġa' lura f'pajjiżu illi jimxu kontra il-liġi umanitarja illi tkellem fuq wkoll il-Komissarju Ewropew ta' Drittijiet tal-Bniedem fil-Kunsil tal-Ewropa. qed eh, eh, jingħati li din il-norma li aparti mill-liġi qed timxi kontra l-Kostituzzjoni u m'għandha l-ebda rabta <coughs> mal-liġi mal-liġi li qed liġi ta' approvata. Din il-kwistjoni tal-ritorni tal eh, obbligati hija ħaġa serja ħafna fuq livell tal-Parlament Nazzjonali ma kienx faċli, ma kienx possibbli jiġu li tiġi emendata din il-liġi. Il-President jinterrompi l-kellim. Fu il-kwistjoni ta' ċewta u melilla dinja prassi illegali kontra eh, il-liġi Ewropea u bħala sanzjoni em eh, eh, projbizzjoni għal dawk li huma espulsi li jerġu jiġu fi Spanja sa tliet snin jekk jiġu espulsi mill-territorju eh, nazzjonali ma jistgħux jagħmlu appell u ma jistgħux jagħmlu assistenza ma jistax ikollhom assistenza legali waqt il il-kawża għax din dawn huma kollha kwistjonijiet li huma eh, garantiti mill-liġi Ewropea. Kollegi edin tard namel appell biex eh, tirrispettaw dawn iż-żewġ minuti. Grazie. Grazie, ċer. Senżon fil-qosor, nasab li jem raġuni tajba. Jera lex għanna bżon id-dibatti din liġi ġdida lex il-restrizzjonijiet fuq id-dritt għall-assemblea u ġabra u demonstrazzjonijiet u mbatt eh, li namdu nejdu iva, dak ġara f'melija u għadġustifikabli. ġustifikabli ja, xi ħaġa mhux aċċettabbli li nieħaqdu maqdru liġi li tiġqada fis-seħ. Mela, għalfej. Aħna l-Unjoni Ewropea Edin, namaqdru kull-jum, pajizi li mux edin jħarsu drittijiet fundamentali, għandan idu għahna li tupos edin fitri it-tajba u nġildu għal drittijiet fundamentali, għal istat ta' dritt, mbaħt ma li naraw. Miktub, bitċar, fil-parlament, li u deċiż fil-Parlament il affarijiet mexin fit triq il-ħażejna m'għandniex id-dritt li naġixxu u nwissu l-pajjiż u ngħidu l-isma' inti qed eh, timxi kontra il-valuri komuni tagħna u u tagħna oqgħod attent titbiddilhom l-affarijiet. Dawn huma l-affarijiet li jridu għajmu f'kull pajjiż fejn um, qed jiġri u jekk ikollna l-istess dibattitu bħalma kien dal fuq il-migrazzjoni iktar u iktar huwa. Hija raġuni għaliex aħna rridu noqogħdu attenti u nimxu bir-reqqa u nbidlu drittijiet u valuri tagħna b'dan il-mod. Grazzi. Grazzi. Mela, jiena ħadd kollegi fl-ordni illi talbu biex jitkellmu allura Mari Kristin imbagħad għandna ħames kollegi mill-PP ma sempliċiment għax jiena tibta kif kienu qegħdin jagħmlu idejhom in-nies. Maria Kristin. Jiena dejjem interessa ruħi meta nisma' fuq il-talbi tal-applikazzjoni għal eh, minn fuq id-drittijiet tal-Ewropa, Jena nifem, nikonoxi li fit trattat tal-Lisbona etem ħafna u kol ta' progress, il l-għatu kol tal-parlament u għallura l-integrazzjon tal-karta tal-dritti ta' fundamentali. Ġifiri, għaxi maħaj ħajkon da ħanna integrajna il-karta tal-dritti fundamentali jek u s applikaw. Is-sikurtà ta' ċittadini, ta' fwis naħseb li ħatma kontra s-sikurtà ta' ċittadini, jena kikun nif-preferi li konna il-sikurezza u mux il-sikurtà għaliex meta nitkellmu fuq is-sikurtezza qegħdin nitkellmu wkoll qegħdin nitfgħu dubju fuq l-awtoritajiet pubbliċi fid rigward tal-ħarsin tagħhom tal-ċittadini. Ifedna mela eh, kifet ħafna drabi id-drittijiet ta' ċittadini, id-drittijiet fundamentali tan-nies u essenzjali, speċjalment li ma nattakkawx il-drittijiet eh, ċivili, speċjalment il-libertà tal-unjoni, ta' espressjoni, ta' protesta, tal-kunem mm, il-polizija, tal-protezzjoni zejda minnaħa tal-autorità pubblika, autoritet pubbliċi, speċjalment mill-pulizija, pulizija u naħseb li wkoll hemm suġġett mod iktar partikolari li post għandu jinteressa l-kum tana li għandu il-reġim speċjali tal li għal barra mill-liġi nazzjonali. E, u ma jemmirx sens loġika, ma jemmirx loġika waraja. Ġifiri suġġeriment, Sur President, jekk joġbu katika akasi Iva, sabx, għet namel, jimari Kristiet, hi president, jim għet nisimek. Jih namel kom namel l-ek suġġeriment. Kull darba li aħna għanna dibattitu mod partikolari fuq pajjiż, aħna irridu nibatu kollegi bħala pakket sħiħ Imma jien ma sibx idea tajba, idea tajba din, aħna jridu nibatu għam pala nazjonalità fil-gruppi u eh, li nevitaw illi kunem li kunem dan il-gruppi gbar ta' nazjonalità ta' tipjaw ieħor li morru jinvadu dak il pajis partikolari, mhux qed jati, bux qed jati dera biħa, ta' parlament laqas. And I, and I simply want... president sempliciment jett jajt, jina sempliciment jett li eh, kont qed nisimek minn widna u l-widna l-oħra Qed tismani, qed tismani sa. Mela, minn widna għandu nisma' lilek. Imbagħad ma' segretarja skont qed għax għandna xi kollegi ġoddaw. Jiena ismu ma nafx x'inhi, kien nippruvaw nikdbu fonetikament l-isem għax ma rridx li nimbarazza lili jew lilhom jew l-kumitat bibli ngħidha ħażin diġa milta fil fad il-bicċa dil-bicċa ta' xogħol. Firri skużani miħa kulpa lek etni lek ma konx etni simmek. Imma dajem nisimme, nisma' għati qasom il-membri meta jitkelmu. Taw ma sa tliet tlift kam ġiġiġ minuti uħra. Signora Sara Sferagot. Id-dispeċini jek qed taħażin għax ma ħallejtniex nipprattika. Grazzi, jena minix membru tal-komitat tal-Libe. Iżda jina ta' sew impenjata biex inħares il-ġitti tal-bniedem pal membru tal-Parlament Ewropew kif ukoll eh, ċittadin tal-Unjoni Ewropea. Jiena rrid eh, nidefendi din il-liġi li għaddet mill-Parlament Spanjol, l-Kamra ta' fuq u Kamra ta' eh, Naħseb li deċiżjoni waħda politika din il-liġi ma ma tmurx kontra il-drittijiet tal-bnidem bebda mod. Dan id-dibattitu u dibattitu li jrid isir fil-Parlament Spanjol. M'għandux isir hawnhekk. Mem ebda dritt li qed jinkiser. Mem ebda dritt għad-didem qed jinkiser. Ħajkun hemm elezzjonijiet fi Spanja, fil-Katalonja, u aħna smajna bosta Spanjoli li eh, nitkellmu llum u dak li kellu jkun dibattitu Spanjol sar dibattitu Ewropew. Jini xieq nitkellem fuq id-dritt issa li wieħed jipprotesta. Dan huwa mnaqax fil-Kostituzzjoni Spanjola f'artiklu 21 u wkoll ovvjament Kostituzzjonijiet Ewropej oħrajn huwa dritt illi bil-taqa, bil-paċi, minn nisisma l-xandom jgħidu n-nis, hija u dritt li dak li kun jista' jeżerċita kemm fuq livell individwali kif ukoll mod kollettiv u hekk kif jgħidu l-imħalfejn u l-qrati dan huwa marbut mu minn suċ mill parti mill kostituzzjoni demokrazija jekk inti taqra il-Kostituzzjoni tara li id-dritt għal protesti li wieħed protesta huwa dritt illi bebda mod mandu jkun marbut mal-vjolenza. U dan il-vot li qed jagħmel qed jaċċerta illi mhux ser ikun hemm vjolenza. Tul dimostrazzjonijiet, fi kliem ieħor, da qed iħares dak li diġawa b'naqqax fil-Kostituzzjoni. U qed iħares ukoll id-dritt ta' min qed jipprotesta biex jaraw li ma jkunx hemm xi tip ta' aggressjoni, u ebda tip ta' violenza. Jaħseb li dinnek naħa naħqdu ninterpretaw ħażin dan l-artikolu hija xi ħaġa politika, motivazzjoni politika wara hija mhijiex xi ħaġa oġġettiva legalment. Qed ngħid dan bħala avukat, jiġifieri il-priorità ta' din il-liġi huwa nħarsu in nies fid-demonstrazzjonijiet, protesti biex naraw illi s-sikurtà u s-sikurezza tal-ċittadini ma jiġux mimsusa. fuq il-kustjoni ta' mellija. Din il-liġi li ndaħlet fl-emenda li hija appoġġata minn gruppi politiċi fejn il-barranin illi jinsabu fil-frontieri fil-, -fil nafsinhar ta' melija li kienu qegħdin jippruvaw jgħaddu. Hemmhekk ir-ritorni dejjem ħajsiru skont il-liġi ta' drittijiet tal-bniedem u tal-ħarsin internazzjonali. U dan huwa imdaħħal fit-tekst u dak li għalu is-sura pasagjar sur argjon u oħrajn u mhuwiex minnu. Jena ġvi dawn u ma nis li eh, eh, eh, qalbi ħafna ma xorta waħda din kampanja li suppost Ċembru bdis mhux issa. Sekonda, sekonda, kollegi. Sawa, il-kolli ngħid li sal ftit minuti il-kollegi eh, kien qed iġibu pittos sew. Aħna rċevejna petizzjoni mill-Komitat tal-Petizzjoni u dan il-Komitat deċidew li jiddiskutu dan il-punt għawek f'dan il-Komitat. Eh, hija proċedura, hija sensittiva immens, il-kontenut huwa sensittiv immens, iġifiri. dejjem ħajkun konsekwenzi l-membru ta' dak il-satpa membru partikolari ħajkun irid jitkellem u ovvjament kellna eh, firxa varjazzjoni Tost tajba ta' kelli maħna kol gbar hawnhekk maturi nafu li kapaċi jiġri hawnhekk jiġifieri tajjeb illi ma naqdux nagħmlu punti illi ser eh, jipprovokaw il-xulxin niprovokaw il-xulxin. Ġviri nżobu ma l-istess ton li bija bdiet il-diskussjoni, kolħat qed jagħmel punti qawwijin minna għat jew imma kolħat qed iżomm ċertu disċiplina nkomplu sejrinek. Issa l-na u diskussjoni għaliex nivvotaw Għax inkella bus nkunu nistgħu nivvotaw għax eh, voti il-kollegi eh, daqsa jkun qed jitlu wkoll il-voti. Mela, kunem hemm diskussjoni fuq di wkoll, Sinjura Androva, jekk jogħġobkom, zomu ma' żewġ minuti. Iva, veru, għednejdu li dinja leġizazzjoni li għed tiseħ la gagging law u ħafna somma smijiet għal għadi, imma minn qed jiddefendija kien qalbin biżejjed biex jgħid li n-nies qed jiġu dan il komitat biex jitkelmu fuq xaħġa ħaġa li tħassibhom. Taħseb ġifiri li mussew li l-Ispanjoli jiġu għaw jitkelma ħat-limita il-libertà ta' espressjoni tagħna bħal xekkinna bħala MPs illi nitkellmu nitkellmu fuq leġislazzjoni li għaggħin law, imma enti trid tal-inna ħalqna wkoll. Mela, insomma, dik ħaġa oħra. Ħan nitkellem fuq il-Komitatu Leġislazzjoni. Aħna Bda mux fi kompetenzi tagħna, aħna kompetenti leġiżlazzjoni tagħti garanziji meħtieġ aħna nafu li dan huwa attak qed nisimgħu proprjament li huwa fuq id-dritti ta' ċittadini. Mhux veru da. Għammu laqos veru perikolus li huwa perikoluż huma kriminali nies li jagħmlu r-reati u jiksru leġislazzjoni, mhux leġislazzjoni perikoluża. Dan jipproteġi id-drittijiet ta' kulħadd din il-liġi u biex tigarantixxi il-drittijiet tan-nies imdaqqiet trid limita d-drittijiet ta' ħadd ieħor biex tigarantixxi affarijiet oħrajn. U dan li qed jagħmel din din qed tagħmel din il-leġislazzjoni issa nisit kemm ħafna affarijiet kirridu. forse ħan qotnejt l-istejjer hawnhekk iżni ma nirrakkonta l-istejjer ma. Inti mintix tagħti il-bidotti eh, byros tal-laser għax jiġu multati. L-istess ħaġa qis hawnhekk qed ngħidu. Inti inti eh, eh, qed tittara l-leġiżlazzjoni qiegħda skont il-regolazzjonijiet, jiena il-Parti prezent ma kien qed ma konx qed nipprova nwaqaf il-ħadd milli jitkellem żem xi qed ngħid illi fuq dil kwistjoni tal-petitions illi tant hija waħda sensittiva pajjiż eh, eh, li huwa kontenut speċifiku għal pajjiż, mela kien ovvju li pajjiż li membri dak il-pajjiż kien ħajjiġu jitkellmu, sempliċement kont qed ngħid xi ħaġa ovvja. U mbagħad kont qed nitlob illi jkun hemm ċertu disċiplina biex ma jkunx eh, wis provokazzjonijiet biss hekk kont qed ngħid. Is-suri Turgas. Grazzi ċer, maħat profanżon fil-qosor. Imma nishtiq niprofa nibda billi inkompli mal-punt ta' Sonjera Albijom fit-tmim l-ewwel diskors tagħha li nħedġu il-Kummissjoni Ewropea li ngħidu dak li tisma' li tisma' Sunjora Albios i u l-grupp politika tagħha eh, hija ħaġa imma jew iżra Sunjora Albios ma semmeċ kellha xi il-Kummissjoni. Jew ma fimx għax il-Kummissjoni Ewropea kell med l-Komissjoni Ewropea għalet moċċar illi ma kellhomx is-seta illi eh, jħarsu lejn din il-kwistjoni u dan qasam ma jqax taħt il-kompetenza tagħhom. U dan huwa fidejn l-awtoritajiet Spanjoli, ġifieri mhux qed nifhem għalfej qed iġibu ruħhom dan il-mod ċertu nies. Jina naħseb li dak li qalu l-kollegi tiegħi huwa ċar ħafna. Il-kollegi Franċiżi tiegħi qalu Kristin qalet illi għal xaġa fuq il-pulizija. Nix infakkara li brispet kollu li nixtieqa wkoll turi lili minnaħa tagħha meta titkellem ma' nies ma' l-EPP għaliex importanti ħafna li tituri rispett il kulħadd e-, kull min qed jitkellem din is-sala, nixtieq ngħid li din il-liġi tħares lejn aġenziji ta' forzar tal-liġi u s satat tagħhom u qed tagħmel dan sabiex tagħti iktar salvagwardji liċ-ċittadini. U nixtieq nisħaq fuq il-kelma garanziji hawnhekk u salvagwardji. Għaliex din hija liġi li qed mira lej is-salvagwardja u mhux li gagging law u mhux li qed tmur kontra ċittadini tal-pajjiż tiegħi. Signora Jimenez Beseri Barrio. Grazzi. Iva, kif intqal din il-liġi ta' sekurtajja ti ħafna garanziju salvagwardji xi tfisser? Eh, tfisser biex qed jipprova jiggarantixxi il- l-met jeżerċita il-libertajiet, ma mux libertajiet ta' xiftit individwi. Imma ta' kulħadd għax il-libertà tispiċċa meta n-nies jitwaqfu milli jeżerċitaw il-libertà tagħhom. Jiena l-libertà tiegħi tieqaf meta mill-li n neżerċita. Ovvjament, il-triqja ta' kolħat, mux minn jrid ikun violenti, triqja ta' per esempio minn għandu il-ħwienet għax li għandu li għadu jikollom u biex ma jinkisrux il-twiq tagħhom. Ta' tfal li jgħixu f'dik it-triq biex ma jinkisrux il-twiq d djar tagħhom u jispiċċaw jagħtuha minn nar. Dritta ħafna nies, id-dritt il-libertà illi inti tgħix mod ħieles mingħajr ma tibża' il-gvern ta' Spanja responsabli għal nis ta' Spanja kollha, ċittadini Spanjali kollha. U dik qed tipprova tagħmel din il-leġiżlazzjoni biex ikun hemm koeżistenza paċifika, irid ikun hemm garanziji ġudizzjarji xirqa huma l-imħalfin li jiddeterminaw iż-żanżanijiet mhux il-pulizija. Hemm garanziji legali ċari li inti tista' tappella kif trid u hemm proċedura sieħa. Ġifieri din il-leġiżlazzjoni tippermetti li kulħadd jeżerċita il-drittijiet fondamentali tagħhom mingħajr ma jkunu mġela minn nies illi qed ikunu violenti. Jekk inti tassew tifli dil kwistjoni inti tara li dawk li qegħdin jgħidu illi l-drittijiet tagħhom qed jiġu miksura huma sejrin żbal. Din hija xi ħaġa politika, din kollha politika. Din il-leġiżlazzjoni leġizazzjoni spanjola eh, li l-Ispanja ridet u tassew jiena kuntenta li l-gvern tan Grazie Grazzi tal-eżamiet maħin ukoll is-Sinjura Holmeyer. jina naraf bisħieħ li dak li ħana għedin għonek niddiskutu petizzjoni, iżda. Dak li qed nisma mill-kollegi. Mill-SND, mill-ħodor, mill-gwe. Naħseb irridu munu għat noqdu attenti ħafna. Meta l-Komissjoni tiddeċiedi illi din il-leġislazzjoni tinsab fi kompetenza tal-Istati membri mela dik id-diskussjoni trid issir fuq livell nazzjonali. Għanna għanna gvernijiet fuq livell nazzjonali. Fejn eh, il-gvernijiet jistaw jirraġixxu, jgħidu xinu tajab ħażin, imma eh, ma jmux kotra jew jaqa' taħt il-leġiżlazzjoni Ewropea, il-Kommissjoni ta' di. għadi. Ġifieri sewwa tajjeb wis ċaw xi raqgħed din iddiskutu hawnhekk iżda niftakru li Għanek għajmet il-kustjoni ta' jekk għannix niddiskutu kol 23 eh, abbozz mill-gvern rumen, il-komissjoni u kol maqdru, għaxem u kol ċertu stanzi ta' korruzzjoni li għet jitneħew mir eh, eh, kondotti kriminali. U Allura, irridu noqdu attenti li noqdu nmaqdu affarijiet li qed ngħidu li qed imorru kontra l-leġiżlazzjonijiet Ewropew, anke jekk ikun hemm petizzjonijiet ma jistgħux innaqgħu fil-tentazzjoni li isna qegħdin nattakkaw eh, eh, pajjiżi partikolari għax dan qed inaqqar il- il-ujnawar il-kredibilità tal-Unjoni Ewropea, tal-Parlament Ewropew. Jiena tassew grata link mill milli notifikaw miżuri dwar l-Ungerija u Rumanija jiena għandi fiduċa siħa fil-Viċi President tal-Kummissjoni bħala l-Watchdog ta' Trattat, assist tal kwart ta' Trattat u eh, jiena nefda bisiħi l-isqarrijiet tal-Kummissjoni jiena nassumi li huma qegħdin jagħmlu affarijiet kif suppost. Ġifiri nistaw nidiskutu kseni ta' sekurtà, ta' migrazzjoni, bil-kalma kollha. Minnajr ma noqogħdu eh, minn maqġur xurxin fuq affaċ li qasuma taħt kompetenza tagħna. Grazzi u fl-aħħar Barbara Spinelli. Grazzi ħafna. Biz biss biex naddi komment illi jina ta' sewet nistaġeb minn dak li kellhom xiedu l-kummissjoni fuq din l-idea li wieħed ma jistax jitkellem fuq din il-liġi għal xi liġi nazzjonali biss u ma nistawx nindaħlu. Għax meta noqogħdu naħsbu li f'xi ftit gruppi dan il-kumitat, il-Google, il-ħodor, qed protestaw meta mbagħad in-New York Times definixxiet bħala din il-liġi bħala abominabbli tal-biża' li l-Ispanja qed mulura żminijiet ta' Franco u r-rapporter tal-speċjali għal-ġnus Mauda għal eh, eh, maqda paċifika stidnet il-Espanja, eh, stidnet l-Espanja biex jirtiraw il-liġi, ser jgħidu li ġnus Mauda aktar għanda għanda kuraċ mill-Kummissjoni Ewropea bħala gwardjan ta' trattati u drittijiet fondamentali kol ta' ċittadini Ewropej. Grazzi tassew, mela kollegi ningrazzjakom. Minu tal-Komissjoni jekk jogħġbok. Grazzi l-membri onorevoli tal-interventi tagħkom fuq din il-kwistjoni ta' sew sensittiva. Issa rigward id-drittijiet billi nuru id-dritt li wħeti protesta kif eh, soru ċertu kommenti f'dan eh, komitat veru li libertà ta' assembleja u ta' espressjoni eh, hija naqxa fil-karta ta' drittijiet u li aħna naqmux bistanfu bija ma aħna l-esti li defenduwa sa' kem tilħaq il-kompetenza tagħna. Imma l-applikabilità tal-karta ta' drittijiet fundamentali u biss indirizzati l-istanti membri meta japplikaw liġi Ewropea u kwistjonijiet ta' sikurta għal-issa Uh, fu il-liġi nazjonali ma għawx ħat kompetenza tagħna allura bħala kummissjoni nixtieq għodor boħra nisqu illi aħna għana kull fiduċa illi l-autoritajt nazjonali sar jaċċertaw illi mus se jkun hemm ksur għal dak li xaqsam l-impen tagħhom konstituzzjonali internazzjonali għal dak li huma drittijiet tal-bniedem. Grazzi. Grazzi kollegi, grazzi tal-punti li għamiltu. Nistgħu nagħmlu dan il-punt għalhekk. Qed inħares ftit lejn il-ħin għax għandna vot, suppost. So we go straight to point 27. Naddu għal punt 27. Naddu għal 27, iskambju ta' data matika għal dak li huwa data teleskopika fl-Izvezja, punt 28, iskambju ta' data teleskopika fil-Belġu, umbat eh, bl-istess data fil-Polonja, id-data teleskopika tal-fingerprint. Mela, etnietu passjoħor fl-implementazzjoni tal-ekkim sejjaħ deċiżjoni prum fċerti stati membri Is-sur Jean-Louis Bordet se jippreżenta l-abbozz ta' deċiżjonijiet ta' implementazzjoni tal kunsilu u issa allura għandu il-kelma fuq daw it-tlet suġġetti. Grazzi sur President, tajtni l-opportunità biex nippreżenta fissem il-Presidenza it-tlieta eh, it-tlet abbozzi dwar skambju ta' data mod automatiku fil-Svezja, fil-Belġju u fil-Polonja dejta dattiloskopika tlet stati membri konċernati implementaw dispożizzjonijiet kif edin fil-kapitlu 6 ta' deċiżjoni prum tal-2015 illi hija kondizjoni neċessarja biex ikun hemm skambju ta' din id-data u anka skambju ta' informazzjoni tal-marki ta' swaba. L-evalwazzjoni qiegħda fl-artiklu 20 tad-deċiżjoni diġà msemmija miktub illi rapport jiġi ippreżentata bażi ta' e, kwestjonarju u anka żjara fuq il-post l-evaluazzjoni tir-rapport ta' dawn it-tlet pajjiżi li nata lill grupp ta' ħidma relevanti, il-grupp ta' ħidma u evalwazzjoni ġenerali ġiet ippreżentata bħala rapport u li konkludiet fit tliet każijiet illi l-istati membri konċernati implementaw bisħieħ id dispożizzjonijiet kollha il-disposizjoni ġenerali skont il-kapitlu 6 tal-2008-16 u allura wara il-Segretarja Ġenerali tal-Kunsil sottometta taħt fit-23 tal-Ulju ta' dis-sena id-deċiżjonijiet implementazzjoni tal-Kunsil għall-Iżvezja, għall-Belġu, l-Polonja għall-Parlament tal-Konsultazzjoni. Il-Konsultazzjoni tal-Parlament Ewropew hija meħtieġa skont il-kazistika Bl-istess mod, il-Kunsil qed instieden il-Parlament biex jagħti l-opinjoni tiegħu fi żmien tliet xhur. Bilan invista ta' dan ir-rapport dwar kooperazzjoni polizjeska transkonfinali, speċjalment f'dak li għandu xaqsam kontra e, eh, rejati transkonfinali, Ah, l-opinjoni kienet li din l-opinjoni seta tiġi sottomessa biex tagħmilha possibbli għall-aħħar passi għall-adozzjoni tal-implementazzjoni tal-Kunsill mingħajr iktar dewmien. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna tgħid il-President, jekk mem lebda membru li jixtieq jikkummenta din l-abbozz ta' ta' deċiżjoni li skadenza għal prezentazzjoni tal-emendi huma fid-29 ta' settembru. Umbat il-konsiderazzjoni tal-emendi u l-voti jisiru fit-12-13 ottubru u plenarja 26 ottubru. Issa naddu għal prezentazzjoni tal-abbozz tal-rapporter u mill-rapporter mil Timothy Kirkop u li tistaw taraw kemm qed nimxil qudiem u anka rapporter induna b'dan biex konna ċans u ħanatu u ħajat il-rapporter dwar dan il- il- dwar deċiżjoni 2008-633 JHA li għandha x'taqsam mal aċċess konsultazzjoni tal-VIS minn awtoritajiet apposta tal istati Membri u l-Europol għall anijiet ta' prevenzjoni indunar u investigazzjoni u reati terroristiċi, ecc. Umbat il-rapporter jatina il-rapporter tijaw sur borde għandu il-kelma. Iva, jaġġel ħafna u għallura nistaw immexxu hekk. Għal darbohra grazzi sur President, fl-2008 il-Konsill adotta deċiżjoni dwar aċċess għal VIS mill-naħa tal-Europol l-Istati membri l-ekkim sejħa deċiżjoni viss. L-artiklu 8 ta' dik id-deċiżjoni jispeċifika illi se, jihu jieħu effett mid-data determinata mill-Kunsill ġara darba il-Kummissjoni tkun informata il kunsil dan ir regolament tal-2008 id-daħal fis-seħħ u hija applikabli bisħiħ. Il-Kommissjoni tagħti tali informazzjoni l-Kunsill fl-2013 għabbażi ta' dan l-informazzjoni fit-22 ta' Lulju 2013 il-Kunsill adotta deċiżjoni li tfissa data tal-effett ta' din id-deċiżjoni u tispeċifikat li din għandha istitħol fis-seħħ mill-1 ta' Settembru 2013 fis-16 ta' April l-2013 u 15 il-Qorti ta' Ġustizzja ta' sentenza li qabel ma tiġi adottata d-deċiżjoni il-Kunsill messu eh, ħal parir tal-Parlament skont l-artiklu 39.1 tat trattat dwar l-Unjoni Ewropea. Allura, id-deċiżjoni kienet annullata mhux minħabba s-sustanza imma minħabba l-izbal eh, fil-proċedura fil-fatt li l-Parlament Ewropew ma ġiex konsultat qabel ma daħlet fl-effer din id-deċiżjoni. Ah, il qorti id-deċidiet li żomm id-deċiżjoni kif inhi peress il-Kunsill huwa mitlub illi jieħdu jieħu l-miżuri neċessarji biex jkun hemm compliance ma' din is-sentenza, deċiżjoni ġdida tal-Kunsill fuq l-effett, id-data tal-effett ta' deċiżjoni ġi preparat u ġi sottomess għal konsultazzjoni mal-Parlament Ewropew. Ippermettu li nisħa li d-deċizjoni mandiċ taqsam ma' sustanza ta' deċizjoni u laqqas il-modalitajiet ta' aċċess għal dan imma fuq l-istat ta' effett. Issa dwar is-sustanza tagħha hija identika għad deċiżjoni annullata ġifieri tpoġġi id-data differenti ta' effett pal-aċċess tal-VIS u għadaqsek importanti għall-indunar u prevenzjoni u investigazzjoni ta' reati terroristiċi u, u reati seri oħra kriminali kull ċertezza legali għanda tiġi evitata. Allura, il-Kunsill jixtieq li l-Parlament Ewropew jagħti l-opinjoni tiegħu fi żmien tliet xhur. Il-Kunsill ikun grat jekk il-Parlament kemm jista' jkun malar jissottometti l-opinjoni tiegħu biex bekk inkunu nastgħu nadu għall-adozzjoni ta' din ir-riżultat ta' din ta' din deċiżjoni mingħajr iktar minn. President, grazzi skużani li qed naġlek. Mela, il-kellim li jixtieq jitkellem l-onorevoli Kirkop, il-rapporter, jina mdorri naġġel l-affarijiet, qed jgħid il-kellim. L-affarijiet issa din jiġu rranġati sewa għal dan u grazzi lill-Kunsill għal din Iva, din l-adozzjoni ta' din hija importanti kemm jista' jkun li ngħadduha malajr u essenzjali dan fil ġlieda kontra terrorizmu u reati organizzati. Fil-fatt l-użu l-aġla ta' dawn il-mezzi ġeneralment nużaw niddiskutuhom hawnhekk f'dal-kumitat u dal-kumitat talab biex ikun hemm evalwazzjoni għall-istrumenti eżistenti f'dan l-erja u biex il kunsill tindirizza kull vojt li jista' jkun hemm u l-Parlament ikompli biex il-Parlament ikun informat bisħiħ fuq talba tal-Kunsil l-iskadenza l-amendi huwa 22 ta' settembru, konsiderazzjoni tal-amendi fl-1 ta' ottubru u il-vot fil-plenarja isir fl-14 ta' ottubru. Ma naħsibx li hemm miżeċ m'hemmx punti iktar kontroversjali nista' nara, imma rrid inkun nitkellem malar biex immexxu l-affarijiet malar kemm jista' jkun. Grazzi ħafna. Timothy u nistgħu nagħlqu fuq dan il-punt. Grazzi ħafna l-Komissjoni kummissjoni wkoll. Eżis kollegi, issa għandna votazzjoni elettronika qasira fuq il- kulħadd irid ikollu il-karti, il karti ta' votazzjoni. Nixtieq nixtieq niċċekkja, niverifika kulħadd għandu il-voting cards tiegħu iva mela ejja nibdew. Nibdew bil-votazzjoni. L-ewwel amenda ta' opinjoni, anzi, għanna għan minuta issa. Abbosta opinjoni, deċiżjoni għal mobilizzazzjoni tal-istrument għal miżuri ta' fil-protezzjoni li affettwaw l-Italja u l-Greċja dan huwa l-budget il-rapporter Peter Miller Mela, kompromess A. Nistenna sekonda, sa' kemmi niset marrit il-ħatti weġġa. Għaw kullħat lest? Ma nafx għaliex qed diġajt nastieni jiena. Kollegi tivvutawx għalissa. Ma nafx qed jiġri elettronikament, skużawni. Qed jgħid il-President. Mela. Mela. Kollegi, jen nibdew il-voti. Kompromess A, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Adottata. It-tieni parti ta' kompromess A, votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni hija magħluqa. Adottata. Il-parti li jmiss issa ngħaddu għal vot aħħari il-vot dwar il-votazzjoni hija miftuħa. And the vote is U l-votazzjoni magħluqa. u di għaddottajnija jew ċar nifraħ lil Peter Kirkop. Kollegi, issa għanna votazzjoni unika fuq mistoqsija bil-fom suġġettu fuq is-semitizmu fuq diskors ta' mibeda fl-Ewropa b'mod elettroniku il-votazzjoni miftuħa, sinjuri, kollegi u l-votazzjoni hija magħluqa. U di hija li adottata, grazzi kollegi, għallajnuna ta'kom, il-votazzjoni magħluqa. to item, is it 21? Sanaddu għal punt numru 21 qed jgħid l-President. Colleagues, we have an important... Kollegi, għanna punt importanti, wieħed punt 31. Jekk intom se toħorġu mill-awla, ħorġu mal-ajr. Punt 31. The colleagues, we have some time constraints, so I'm going to begin point 30. Tan naħin, iċfirħan nibda mill-ewel fuq il-punt 31, il-ftejn bej l-Unjoni Ewropea u Stati Uniti fuq il-protezzjoni ta' data personali l sejjaħ Umbrella Agreement, il-ftejn Umbrella. Kjoġobkom, jekk intom intom se tieħdu parti f'dan id-dibattitu, kjoġobkom uħorġu malajr, biex bekk naġixxu kemm jista' jkun malajr għanna prezentazzjoni mill-Aġen Direttur Ġenerali ta' DG Justice u biex natikom introduzzjoni malajr il-punt li jmiss fuq l-agenda huwa kif huma sejjin l-affarijiet fin-negozjati dwar il-ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti li l-naddejjin bih minn Marzu tal-2011 il-Kommissjoni qalet b'mod pubbliku li negozjati ġew finalizzati u li dan il-ftehim imbeda kollegi kjoġobkom. Illum il-kap negozjatur fuq in-naħa tal-Unjoni Ewropea se informana fuq il-ftehim u fuq il-passi li jmiss. Wara l-interventi tagħha ħanati ħanċed il-kelma l-rapporter tana Sur Albrecht u il-Shadows Mela, jkonna ftit kwiet nagħti l-kelma li sinjura Mixu ikkap negozjatriċi minna fuq innaħa tal-Unjoni Ewropea. So colleagues, everyone settle down. Kollegi, kullħat jgħat postu mela, nistaw nibdew. Merħba bik Irene. Dejjem nejt li aħna għandna natu merħba kif suppost l-mistiedna tagħna ċfri skużani, inti lesta tagħmel preżentazzjoni minn tiegħek jekk jogħġbok, tista' tibda. Għandek xi ilma d-dimek? Grazzi. Grazzi President. Hulħin tiegħek, Sinjura. Titti għafnaqra? kontet niġri biex ġejta u edha tajt u għett il-kollegi tijaj għalix ma nużlawx il-lift. Inti t-tġri naqra, għalluri, għallura daċxajn nifsi maqtuħ, imma kontenti minn membri li jina fostkom għawnek, aħna l tajna naħseb fludju, lulju f'nofs Lulju. Kollegi, dan huwa punt daqsxejn komplikat, qed jgħid il-President u ċerti membri huma interessati ħafna. Jekk hawn min mhux interessat, ninsisti li jekk joġobkom toħorġu. U tajtek daqsxejn 30 sekonda biex tiġi ftijak, sinjura. Apprezzata din. So... Mela, iltqajna fl-udju fejn jiena kont tajtkom l-aħħar aġġornament ta' fej konna f'dak iż-żmien fin-negozjati jiena qed ninfurmakom illi il-punt li kien għadu pendenti fil-fatt kien dwar il-lingwi. U kif kont informajtkom l-aħħar darba qabel ma l Lussemburgu, il-kwistjoni tal-lingwi kienet sal-axħar minuta kwistjoni illi, illi inkwetatna li nabbix aħna nsibu ftejim inizjali u fl-axħar dan is-solvenjaħ u iktar ta' kif u aħna nidejna il-ftejim fil-Lussemburgu il-ġimgħa l-oħra matul il- il-laqata bejn eh, waqt il-JHA uffiċjali uffiċjali l-iktar anzjani tal-JHA bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti. Intom irċevejtu t-test il-bira nemmen u kif ġi firmat u f'daw l-ħarxu ta' negozjati nixtieq ngħidilkom illi u diġettejt tilkom li na nemmen illi din dal-iffirmar huwa pass il-qoddim ħafna u pass importanti fuq daw is-suġġetti dwar id-dejta. Għall-ewwel darba fl-istorja aħna se jkollna qafas transatlantiku ta' protezzjonijiet u salvagwardji li ħaj applikaw l-iskambju ta' dejta kollha kemm fil-kamp tal-reati ta kriminali. Nixtieq nisħaq dal-punt issa illi dan huwa eh, ġeneralment dan huwa ftehim ġenerali ta' protezzjoni ta' data paragonat imqabbel ma' ftehimiet oħra fl-iskambju ta' informazzjoni fir dan il-GHA għan ftehimiet oħra bħal PNR approvati minn dil-Kamra din l-umbrella ma, ma ta' autorizzax u ma tamilix possibli għat trasferimenti ta' data imma minn flok b'mod esklusiv tiffoka u tisħaq fuq salvagwadju drittijiet ta' individwi. Kif tafu? U kif diġa id-diskutejna? il-parti l-kbira tal-bażijiet legali ta' trasferimenti illi bħalissa jintużaw għal trasferimenti bħal dawn kemm permezz ta' liġijiet domestiċi u ftejmiet bilaterali ma fihomx protezzjoni tad-dej, dispożizzjonijiet tal-protezzjoni tad-dej, jew jekk hemm huma batuti ħafna. fit tul tas-seħ ta' dan l-umbrella ħat ikkomplimenta u tejn dawn il-bażijiet legali, per eżempju, ftejmit li jeżistu bej l-Unjoni eh, l-Istati Membri tagħna bħall-MLA u l-Istati Uniti billi jżidu fejn hemm neċessarju il- is-salvagwardju l-protezzjoni li għatem bżon ikun hemm u din ngħid insejħilha bl-Ingliż backward looking fil ftejim umbrella. Dwar il-futur, dwar il-ftehimiet futur, l-umbrella tirrappreżenta isu xibka ta' salvagwardja li taħta il-livell ta' protezzjoni ma tkunx tista' taqa. Dija garanzija importanti ħafna l-futur u tibdila kbira mis situazzjoni li għanna bħalissa fejn is-salvagwardji u protezzjoni u drittijiet iridu jiġu negozjati sam il-bidunet kull darba kull darba allura din li jina nsejħila bl-Inglis valur mizjut forward looking li ħares il-qoddim u dinja efficienza li għanna għawnek li rbaħna. Jina nemmen li dawn huma elementi importanti biex nżommu f'moħħna meta nħarsu lejn it-test iffirmat tal-ftehim u it-titjib kbir li ġib li ċittadini tagħna. Dawn l-elementi huma relevanti wkoll meta niġu għal kwistjoni tal-interazzjoni bejn eh, l-affarijiet li hemm taħt din l-umbrella, affarijiet li naħseb nemmen li huma kwistjonijiet importanti għalikom u hekk għandu jkun fil-kuntest tal direttiva futura fil-assenza ta' deċiżjoni trasferiment isi ikun possibbli prinċipalment ta' bażi ta' salvagwardi li suppost ikun hemm u strumenti li jkunu jorbtu legalment bħal ftejim internazzjonali. Imma, kif diġa fakkart, parti kbira mill-ftejimiet eżistenti m'għandhomx das salvagwardi li nżidu <coughs> il-gaps li jenf di l umbrella allura ikunu importanti f'dan id-dawl. Huwa preċiżament fuq dan ir-rwol illi il-Komissjoni għadet attenta partikolarment fuq il-konsistenza bejn it-test tal-umbrella u l-riforma fil-protezzjoni tad-data din tider fil-differenti arti, fil-artikli differenti li għall-ewwel darba fl-istorja taħt ftehim internazzjonali ikopru regoli liktar li qegħdin fil-qalba tal-protezzjoni tad-data, per eżempju għandna kwalità u integrazzjoni tad-data, sigurtà tad-data, kontabilità u x'kasta żbalji xiġri, salvagwardji u limitazzjoni bħal per eżempju użu ta' limitazzjonijiet, iżamma ta' data u trasferiment il-qoddim, kif ukoll drittijiet individwali, rettifikazzjoni ta' ċess etc. Xuħut mill-artikli li ftemna fuqhom bħal pereżempju dak dwar notifika ta' ksur ta' data li jantiċipa ċerti elementi fil-riforma li mhumiex qegħdin preżenti fil-flakki ta' protezzjoni li għandna bħalissa. Fik li ieħor. Il-ftehim umbrella sejjajn, biex nissustanzjaw il fil-kuntest transatlantiku iħtiġi ġenerali tar-regola tal-Unjoni Ewropea dwar il-protezzjoni tad-data. Għalhekk konna din ninsistu aħna daqshekk fuq dawn il-kwistjonijiet u bl-interlokuturi tagħna fuq in-naħa tal-Istati Uniti kemm min-naħa sustantivi manka bħala formulazzjoni U dini probabilment ir-raġuni għaliex dan negozjati damu daqshekk kważi erba' snin mettajt il-kellima. Nixtieq inżid illi dan ipoġġi preċedent fuq livell internazzjonali li jista' jkun taħtiġa wkoll lil lin mill-relazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti. Imma addizzjonalment taħt il-fejn umbrella jmur li lin mit-trasferimenti kif regolat mir-regoli tal-protezzjoni tad-data tal-Unjoni Ewropea peress li dawn għandu imissu wkoll il-mod kif id-data tiġi proċessata ġala darba tkun ġi trasferita. E, nixtieq issa malajr indur dwar x'kienet l-aħħar kwistjoni tan-negozjani matul is-sajf u di kienet il-klawsola dwar il-lingwi. Intom tiftakru illi l-Istati Uniti għamlet il-pont illi issa li għanna 24 eh, lingwa uffiċjali fl-Unjoni Ewropea li nassimilaw li ndaħlu daw il-lingwi kollha huma pis kbir. Huma ħadu l-opinjoni wkoll illi peress li hemm il-verżjonijiet autentiċi huwa huwa ħajkun problema mill-punt di vista legali. U ovvjament huma qalu fil-approċ mux konsistenti tagħhom fuq ftejmiet oħra rezistenti bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti peress li għanna ma verament ma sibniex mod konsistenti għal daw id-dispożizzjonijiet. Minkejja dan aħna insistejna fuq dan il-punt fid-dawl tal-importanza fl-ambitu tal-umbrella illi huwa ftehim li għandu x'jaqsam l-ewwel qabel kollox l-individwi kollha drittijiet tagħhom u ħajkun primarjament implementat mill- mill-autorità infurzar fuq livell nazzjonali. Allura, kemm iċ-ċittadini l-autoritajiet nazzjonali għandhom ikunu kapaċi jivverifikaw u jkollhom aċċess għat-test kollu tal-ftehim fil-lingwa tagħhom instabet soluzzjoni. U di tagħti lok li l-ewwel net il-ftehim jiġi firmat bl-Ingliż. Iwa l-lingwa li fih in-negozjati saru. Wara il-firmar, l-firmar, l-Unjoni Ewropea se toħloq verżjoni tal-ftehim fil-lingwi kollha tal-uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u jkun possibbli illi jiġu maqlubin f'lingwi oħra permezz ta' eh, skambju ta' noti diplomatiċi mal-Istati Uniti u fl-aħħar finalment eh, permezz ta' daw il-lingwi differenti l-Ingliż ikun prevalenti bħala bażi legali, bħala test legali. Daġi negozjat huja eh, prattika standard ftehim internazzjonali li użaw din dan, dan il-metodu dis-soluzzjoni il-possibilità biex kun hemm verżjoni autentika <coughs> fil-lingwi uffiċjali tal-Unjoni Ewropea wara l-iffirmar. U di għamela possibbli għalina li aħna jkollna test sħiħ eh, li kif kellna l-ġimgħa l-oħra. Imma issa xi jgħidilna l-futur. Il-ġimgħa l-oħra aħna firmajna ftehim fil-Lussemburgu imma għaddejna messaċċar u jajat lill-Istati Uniti illi mux se jkunem passi iżjed għall-iffirmar sakemm il edres address ta' taħdim il-Kongress Amerikan. Din hija riflessa wkoll fid-dikjarazzjoni li l-Kummissarju Rjurova għamlet għal din l-okkażjoni tal-iffirmar. Fil-Lussemburgu, aħna ġejna informati mill-interlokuturi fuq in-naħa l oħraġ fil-Istati Uniti illi il firmat tal-ftejim aktar xħajati xprunar għal proċess leġislativ li wassal għall adozzjoni ta' din, ta din il-bill, ta' din il-liġi. Dan ġej fil-xu li ġejjin peress li huwa biċċa leġislazzjoni kbira ħafna partiġjana illi u di ġiet riċevuta tajjeb ħafna lissa kemm mill-Parlament Amerikan kif ukoll mis-Senat. Il-bieraħ kien hemm ċerti artikli pubblikati mill-naħa tal-Istati Uniti imma nkun grata kieku tistgħu tużaw il-kuntatti minn tagħkom fih dan il-Kungress biex tinsistu fuq l-importanza ta' din il-bill bħala kwistjoni fundamentali ta' trattat trattament indaqs il jien biex intejbu il-kooperazzjoni fil-infurzat eh, tal-liġi. Ġola darba din il-bill tiġi adottata għall-ewwel darba, għall-ewwel darba ċittadini Ewropew ikunu jistaw, ikunu jafu billi ħarsu lejn sensila waħda ta' regoli fiħdan l-umbrella agreement x'għandhom bħala x'inhu għal xinu intitolati bħala drittijiet, eccetera f'dak li għandu xaqsam ma' settu ta' infurzar tal-liġi ikunu jafu b'moċċar li fil-kas ta' li ma jkollhomx aċċess, retifikazzjoni jew korrezzjoni ta' kxif illegali ta' dejta tagħhom li jistgħu jresqu l-każ quddiem il-Qorti Amerikana. Sissa dik kienet il-kas, da kien il-kas għal ċittadini Amerikan, Amerikani li jidħlu fl-Unjoni Ewropea. Ma kienx il-kas tal-oppost, ta' ċittadini tal-Unjoni Ewropea li jmorru l-Istati Uniti. Jiena nemmen li dan il-ftejim meta jiġi firmat ma' bl-inklużjoni tal-Judicial Redress Bill jgħin għal protezzjoni tad-data ta' ċittadini tal-Unjoni Ewropea jixfurnaw id-drittijiet fundamentali għal privatezza u fiduċja fuq flussi ta' data bejn iż-żewġ naħat. Grazzi għal tagħkom li dedikajtu, grazzi tal-jamiltuha possibbli għalija biex nippreżentalkom b'mod regolari, fi żmien regolari il negozjati li għaddejjin inħares il-qoddim biex nwieġeb il-mistoqsijiet li għandkom xtamlu, imma għal darboħra nirringrazzjakom verament għall appoġġ tagħkom għal dan tul dan il-proċess u għal il-kuraġġ li għamiltunna biex u biex għat-talba tiegħi li għamiltilkom biex issibu kuntatti fil-kongress biex taraw li din il-bill tiġi adottata. Grazzi. Thank you very much. Um... Grazie ħafna. Jan, tibda int? Grazie, President. L-unet nirgrazzja l-Kommissjoni tal-li prezentat mm, dan il-dokument, l signora Mishu specialment għal ħitma taħħa fuq it-tmim ta' dawn il-negozjati fuq il-ftajim umbrella. Meta nħarsu l-ura xiftit snin ilu dan kollu beda b'talba u dak iż-żmien ma kienx ċar illi ħafna mill-kwestjonijiet illi issa huma inklużi fin-negozjati u ma kienx ċar jekk hux se jkunu possibbli dawn il-kwistjonijiet, u issa hemm possibilità illi jiġu miksuba dawn il-passi gbar, per eżempju, il-redress il eh, ġudizzjarju għal ċittadini li mumiex residenti skont il-liġi amerikana fuq dak li għandu xaqsam mal-privacy u ma kwistjonijiet toħra meta jindbatu dokumenti l unjoni Ewropea għall-Istati membri, għall-Amerika, skużawni. Waqt il-negozjati u, meta bdejna dawn il-negozjati din dan il redress kien l-iktar ħaġa importanti u, u it-talbitana ġew kollha sodisfatti. Fit-test nistaw naraw illi hemm eh, fil-ftejim hemm ħafna passi qudiem, però jiena ma rridx lanqas ngħid minn qabel dak li se nagħmlu fil-Parlament Ewropew fuq dak li għandu x'jaqsam ma' dan il ftehim U mm, l-kontra nixtieq nisma' l-opinjoni ta' Shadows fuq il-riżultat ta' dawn il-negozjati. Huwa moment tajjeb illi sa test huwa disponibbli għal kulħadd. U bekk ikun ħafna iktar fasti għal kulħadd jifhem x'inhuma l-benefiċċji ta' dan il-ftehmin, ta' dawn il-ftehimiet. U dan jinkludi anki kwestjoni li fl-opinjoni tiegħi din hija waħda mizdawċ kondizjoniet kondizzjonijiet biex jiġu adottati dan il ftajim Waħda minnhom hija illi kongress Ewropew u il-parti l-oħra u jaddi liġijiet illi riguardaw dawn il-protezzjonijiet ta' ċittadini li mhumiex residenti. U din hija prekondizzjoni assoluta. U aħna nistgħu ngħidu illi mingħajr dan il-ftehim ma jagħmilx sens il-negozjat. U Umbaħt hemm ukoll prekondizjoni oħra. Illi nista nesprimi essa u naturalment mux jena biss għandi nati risposta tijaw Illi huwa illi innu taf tej mandux ikollu impatt u mandux jikkomprometti il-leġizlazzjoni eżistenti fuq il-protezzjoni ta' data fil- eżistenti fil unjoni Ewropea. Il-Komissjoni taqbel u għalet li mux se jkun eh, impatt fuq il-leġizlazzjoni Ewropea. jena naħseb illi bħala rapporter dan huwa l-aħjar mod huwa illi nitolbu, nistaqsu formalment u nużu nużaw anki l-żmien li għandna qudiemna għax l-Amerika għandha bżonn ta' żmien biex tgħaddi liġi li nistaqsu lil uffiċu legali tagħna. Jekk u se jkun hemm impatti u le fuq il- leġislazzjoni Ewropea. Jew ek iex sa ti komprometti jew se se tkun ta' setejn il-leġizlazzjoni li għanna aħna illum. U din nħallija fidejn il-koordinaturi u l-president biex ikonna din it-talba għas servizz legali biex bekk ikonna aħna ċertezza legali biex niddeċidu fuq il-kwistjoni politika. U l-kwistjoni politika hija dan il ftejim se joħlo iktar benefiċċji jew le. Però nista' ngħid diġà illi fl-opinjoni tiegħi jekk dawn iż-żewġ kondizzjonijiet jiġu sodisfatti, allura nara illi iż-żewġ testi għandhom eh, pis ugwali jekk mhux iktar benefiċċju eh, forsi li sta jiġi minn dan il-ftehim u dina nistgħu aħna nikkonsidraw bħala opportunità biex nibdew noħolqu standards għal protezzjoni ta' data trans uh, atlantiċi. Mux biss fid data protection bis, imma anki fis settur privat u naturalment emmi ħafna iktar attenzjoni fuq dak li jiġi negozjat jew li jiġi deċiż u l-Komissjoni tista anki trevedi u le u għanda tiġustifika għoddim il-qorti fuq il-preferenza għal-afas legalitana. Dan u għal-għol pass, però għalissa dawn huma e, il-kommenti tija inizjali. U naturalment jena għadni nirriserva l-opportunità li nerġa' ngħaddi u analizza l-ftejim u naqra l-istudji li se jiġu publikati u kifat wara l-evalwazzjoni tal-servis legali. Tanki għan Jan. Uh, Sufi. Sophie. Grazzi. L-ewwel net kif irċevejniħa? peress li aħna irċevejna dokument l-bira flasġija, għanna bżon iktar ħin biex inkunu nistaw neżaminaw il-test ta' xejn iktar fid-dettall. Pero nishti nibda unajt illi jena napoġġa bisħiħ il-talba li għamel jan li nitolbu l-opinjoni ta' servizz legali. Għax kif intkom tafu, eh, jena ħafna drabi tlabt analizi legali mill-Kommissjoni eh, fuq ir-relazzjoni bejn dan il-ftehim u eh, il-liġijiet il li aħna qegħdin ngħaddu u il-Kommissjoni tal-rispondietni bil-miktub li dan huwa dokument eh, eh, li huwa eh, segret biex ngħidu hekk, però mhux jien biss għandi dritt inkun naf eh, kif inhu kif inhu sejjer dokumenti ma anke ċittadini eh, tal-Ewropa. Il-protezzjonijiet li qed toffri bla dubju ma ħafna ta' livell iktar baxx mill-leġiżlazzjoni li aħna qegħdin niddiskutu attualment li nittamaw li se jiġu dottati. U minna ħal oħra jekk huwa veru dak li qed tajt is-Sinjora Mnixu illi dana kull ma qed jagħmel huwa qed jimla l-vojt bejn il-liġi ta' protezzjoni ta' data tal-Unjoni Ewropea u il-ftejmiet settorjali, allora tkun ħaġa tajba, għax anki jekk il-livell eh, ta' protezzjoni u għabax, pero dejjem aħjar mill-li ma jkollok lebda protezzjoni assolutament, pero jina rrit nkun zgura. Rrit nkun zgura 100% qabel ma nivvutaw, illi mux se jkun hemm lebda riskju illi dan il-ftejm se jikkomprometti il-protezzjoni, eh, il-regolament fuq il-protezzjoni ta' data. U aħna ħadd qatt ma tana risposta ċara. Għax nistana nista' test u u li jena ċittadin u għandi eh, il-ment. u mmur l orti ma fuq li ma bażi se nippreżenta l-ilment tiegħi. Eh, għabbażi tal-regolament tad data protection jew tal-dan il-ftejim. Jek kem konflitt bejn dawn iż-żewġ testi, allora min li, li ma test se jkollu priorità? U għanna bżon ta' risposta. <clears throat> Għaxek ma jkonniex risposta u namluħ da, un bat wara naraw li din għanda preċedenza fuq il-regolament, allora se, se jkonna verament problemi kbar u jena għalda stantna poġġa talba ta' jan biex ikonna um, opinjoni uffiċjali ta' servizz legali. Grazzi. Issa Axel. Grazzi tal-prezentazzjoni. Jiena nħossni zgurat b'dak li diġa ksibna u dina naraw kol bħala opportunità għall-Europa. E, opportunità li nistaw mor orti anki fi Stati Uniti. Jena e, dana kollu jiddependi anki minn dak li jridu l-partijiet. U mandi xej kontra l-esperti legali, però forsi nistaw nistaqsu lil orti u l-orti tista tkun ħafna iktar esperta mill-esperti legali. Imma nishtiq ngħid ukoll li dan il-ftehim umbrella PNR, eccetera din hija l-impressjoni tiegħi, l-iktar ħaġa importanti hawnhekk hija l-PNR. Din hija l-impressjoni li għandin, ikkorreġuni hekk miex hekk. U ma għandi xi mistoqsijiet oħrajn nixtieq kjarifika fuqhom fid-definizzjoni għandna l-kelma parties, partijiet. ċoj dawn huma pratikament l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti. U dan fisser, ifisser persuni legali minajr l-Istati membri jew l-Istati membri jridu jkunu rappresentati e kumiex parti huma wkoll. Hija l-Unjoni Ewropea biss li tista' tiżgura li konna qafas legali xieraq. għax dan għaj fisser li għanna bżon un ta' xie liġi partikolari u fl-artikolu 19 tajt eh, ċittadini e, tal-Unjoni Ewropea. U dan jfisser il-persuni kollha illi jiexu fl-Unjoni Ewropea li mhumiex però ċittadini Ewropej ma jistax ikollhom l-istess drittijiet u obbligi ta' ċittadini Ewropej. Ittiċaraj li dijek joġbok U ma tandi mistoqsija oħra wkoll. Jekk l-Unjoni Ewropea twetta il-leġislazzjoni li għanda attualment eh, pjan li tagħmel, però jekk ma tamlux, hekk ma ek ma, ma timplementax din leġislazzjoni. Un bħad ċiġri se jkollna nerġaw nirrinegozjaw? Tkun ħaġa tajba li tieni risposta għallum, però jekk hija ħaġa dettaljata u komplikata tista' tibat li risposta bil-miktub iktar tard. Grazzi. Timothy. Grazzi, jena, nishtiqna, jena avukat, jiena dejjem għandih kontent illi l-avukati eh, ikollhom opportunità li jagħtuna opinjoni jaqlaw il-flus, però aħna barra mill-fatt tal-avukati aħna dejjem għandna opinjoni personali tagħna. U nistaw il-kwestjoni li konsiderawa oġġettivament. Jiena kuntent ħafna naħseb illi hemm xi dubbi u Excel tkellem fuqhom daw. ċoe il il-mistoqsija hija fuq il-passaġġ tal kif jgħad tiftaddi il-leġiżlazzjoni ta' soddisfazzjon għal ċittadini Ewropej. Jiena nixtieq illi ikolli eh, xi element ta' biex jiżgurani ta' xsej tkun l-evidenza għax din hija ħaġa importanti u bażika u tkun ħasra jekk konna nerġgħu nibdew il-bidu. Għax jiena kontent ħafna minn kif inhom sejrin il negozjati u kif marru sissa. Ejja naraw kif sen nimxu issa, eh, jiena kontent, eh, però rridu naraw mbagħad l-opinjoni li tesprimi Sofi dove set, fejn se Grazzi ħafna jiena wkoll nixtieq nifraħ il-nifraħ it-tmim e, e, ta' din il-ħidma kbira ħafna u napoġġa e, l-idea li nitolbu li servizz legali biex itun opinjoni tagħhom u nittama, nittama u koll illi dawn se jajnuna nifmu illi għandu jkonna moħna imserraħ. Pero moħi muħiex imserra meta nħares lejn din il-kwistjoni ta' soddisfazzjon ġudizzjarja. Imma anki jekk kollox imur kif suppost fil-kongress, f'pajizi hemm ħafna ċittadini permanenti illi għandhom id-drittijiet kollha garantiti bil-liġi nazzjonali fuq il- relazzjoni ġudizzjarja u ma abitanti permanenti ta' soċjetà tagħna, però miex ċittadini ta' pajizi, u mu miex laqas ċittadini ta' pajizi siħor, u ma apolidi, u huma nies mingħajr ċittadinanza. U kif x'nistgħu nagħmlu, x'nistgħu nagħmlu bihom, x'nistgħu ngħidu lilhom meta għandhom meta għanna dawn id dispozizjoniet fuq ċittadini Ewropej huma ugwaljati huma għandhom l-istess diritti ta' ċittadini Ewropej. Anki e, e, fuq dak li għandu xaqsam mal-votu mal-elezzjonijiet tal-Parlament. Kif nistgħu nirsolvuha din il-kwistjoni? X'inhi l-opinjoni tiegħek tagħkom? Kif nistgħu nimxu l-qudiem minnaw? Grazzi. Skużani li ma konx qed nisimak. Issa għandna l-Kornilja. Grazzi. Ja kwistjoni komplikata, ma nafx kemm minna snin niddiskutu fuq dawn is-suġġetti. Hija ħaġa tajba li issa għandna dokument. U jina kontenta, però anki jekk dana et għajem xi kwistjonijiet eh, pendenti, l-appelli per eżempju, xieġri jekk eh, ikun hemm persuna li mhijiex la ċittadina Ewropea laqas Amerikana u tgħix hawnhekk, naturalment din hija kwistjoni gravi. Eh, hemm bżonn anki nerġgħu nistudjaw kwistjoni ta' non-diskriminazzjoni, però rridu anki nanalizzaw ukoll kif wieħed jista' jappella sentenzi. Dawn huma kollha kwistjoni li qed iridu nerġgħu nanalizzaw u għandna bżonn ħin għax dawn huma kwistjonijiet verament gravi, importanti. li ftehim huwa importanti u aħna ma nafux verament x'se jkunu konsekwenzi fuq trattati oħrajn u ftejmiet oħrajn għal dastant. Kiku aħna nċaraw dawn il-kwistjonijiet kollha, eh, ikun essenzjali kif qalu anke kollegi oħra ikun essenzjali li nitolbu l-parir ta' servizz legali biex jistudja situazzjoni u jiċċaranna eh, jekk dana u ix konformi mal leġislazzjoni Ewropea. Għal stant aħna nappoġġaw it-talba tar-rapporteur. U għanna bżon eh, nimxu mal-ajru kollu, naġlu. Grazzi. Monika. l eh, nifra nifraħ għalix negozjati f'dan is-settur mhumiex fasli u ma komplikati ħafna. Hemm eh, idea tajba li nitkellmu ma' servizz legali, però jiena żgur anki illi il-Kummissjoni ġaċarat kollox mal-servizz legali tagħhom Eh, biex ma nispiċċawx mbagħad li konna ħames opinjonijiet differenti ta' servizzi legali tagħna. Aħna kollha naqblu il kummissjoni dena verifikata u jiena għandi fiduċa fil kummissjoni dan it-tip ta' ftehim ombrella jieħu ħafna ħin u jiena żgura li inti ħarist intkom ħaristu lejn ħafna aspetti Jena nishtiq nsaqsi xi ħaġa fuq il-kalendarju. Jena nittama li l-opinjoni legali tagħna ħad tkun disponibbli pjuttost malajr. Però jider illi hawnhekk il-ħidma saret dokument li għandna dimna huwa eh, eh, jibbazaruhu fuq ħidma mamula tajjeb. U jidir li li jem eh, il-possibilità li l-Unjoni, il-leġislazzjoni Ewropea hija rispettata fuq dawk li persuni li jiexu għaw però mu ċittadini normalment kif nefema jien huma soġġetti għal leġislazzjoni tagħhom miex kompetenza tal-Unjoni Ewropea. L-Unjoni Ewropea ma tistax tieħu l-awtorità ċittadini ta' pajjiżi terzi, Venezuela. Ehm, dawn mhumiex affarijiet li aħna nistgħu nkopru aħna fl-Unjoni Ewropea. U dan għajem anki l-kwistjoni ta' rifugjati u ta' l-istatus ta' rifugjati din hija kwistjoni ta' leġislazzjoni differenti. Il-regoli tal-Unjoni Ewropea japplikaw kif japplikaw u se japplikaw anki f'dan il-każ. U ma se jkollhom status ta' protezzjoni imma din hija dan huwa dettal u narġanajt li jiena naqbel ħafna u napoġġa eh, nixtieq verament nikkongratula ruħi magħkom. Għax l-Istati Uniti mhumiex faċli bħala partner u ma negozjaturi diffiċli u hija ħaġa tajba illi konna ftejim ma l-Istati Uniti. Għanna talba naqqa tartim naqatar timma, daħlet naqqa tartim, għanna laqqa tal-kol koordinaturi bis-sitta. Tfiri, eh, għanna zawċ kellima, ħazaw fil-qosor ħafna eh, għandu xie mistaqsita mistaqsija tradizjonali, għanna nistaw naċċertaw pal ma namlu dejjem il-meta nagħmlu talba għas servizzi legali illi nistgħu om il-mistoqsijiet tagħna tkun xi ħaġa tajba ġifiri biex qod nistaqsihom il salta Il-mistoqsijiet tiegħi nagħmilhom talba li servizzi legali. Grazzi. Sophie? Iva, mistoqsisijiet iġbaħ ta' ta' kelma ta' qabli. Tajp li nirriferu għat text with preambolu, paragrafu li jibda recognizing, etc. etc. that certain existing agreements u uh, l-bqija. Teħtieġ spiegazzjoni għalli xina li kif smajt il-ex li jgħid li il- il- jekk kienu nuqqas taftajim jista' japplika l-TFT u oħrajn. Imma dan imur kontra bit-text Text il u allura ma nixxerta totalment li ma waħda taqbel. Isabel fil-qosor, kjoġbok, Arveli Gomez. Iva, nixtieq nkompli ma dak li tqal, kif kieku ma kienx il-personi tal-Parlament u l-appoġġ il-Parlament tawk fil-negozjati ma konix ma konix nkunu għaw. Naħseb li taħseb naħseb li mġejna l-qudiem ġmielu f'dan ir-rigward fuq l-opinjoni legali ma sa kiex sajba tkun ċara l-kulħat, iżda fuq il-resistenza nasan qablu dak li kena tlet senilu dak li nissa tassew għamilna passi ta' ġgad. Mistoqsija l-nija tijaj ija Għax mm, forsi sinu fina miexu tista ehm, t-kjarifika. Fuq t-bicċa xol tal-residenza, fuq kif don ħajkollu l-pat. Fid-dawl tal-leġizlazzjoni tagħna stess fuq drittijiet u ugwali. u fuq il- il-bozz li għadam il-kongress. Jina nismajt huwa li minħabba li l-amministrazzjoni qed titloba mela mċans tajab ħafna illi ħan iksbuħ. Tajib nistaw narqu fuq din il-perspettiva politika. Iva ser niprofa nwiġeb il-punti kolla kem jistajkun. jkun. Nkompli biex taqal eh, Sinjura Gomez, eh, Sinjura Gomez, il-pressjoni li eżerċitajt. Li dintajna li nkunu s-saħħitna fin negozjati tagħna, ovvjament mhux fessir li aħna ma konniex b'saħħitna. Imma jridu nżommu qudiem dimajnejna, il-fat illi aħna rridu nżommu ma' riżultati illi rridu nikzbu. Ħafna fakruna fuq l-abbozz li kifetjina kol ovvjament dinja prekondizzjoni, ma' xtejjim minajr ma' naddu mill-kongress tal-bozz. U ma' nafx għalfejn m'għandix nitlop l-appoġġ tagħkom fuq dan, fil fat ħank ħana ma nitlop l-appoġġ tagħkom. Fuq is-servizzi legali, ma sibx li hija ħaġa ħażina, fil-fatt apparenti ta' negozjati. Aħna mu namlu, mhux se nagħmlu id-deja ta' ħana ħana musa namlu ostakli għal fin espert u għal id-deja ti għandi fit-tim tiegħi avukat eccellenti. Iġifiri, aħna fil-negozjati, anki fil-predeċessuri tiegħi, aħna ħarisna il-punt punt fuq għadin u Kienet diffiċli biex nsibbu l-lingwaġġ xira għal dan it-tekst. Fuq il-ftemijiet um, tal ġejjinu tal-futur, rejn ħarsu lejn il-PNR u l-li direttiva mek. Dan il-PNR ħajkun qed jiġi supplementat mill-abbozz tal-rimedju kollettiv il-redress U għalhekk jiena għakket meta jkun hemm salvagwardji li ma, ma kienx jeżistu fiftemijiet ximħut minnom din is-sala, x'dawn ħajkunu komplementati mbagħad msaħħin um minn dawk il-temiet li diġà hemm subment li diġà hemm taħt l-ombrella, kategorija ewlenija. Xi wħud minnhom dawn jinkludu l-istati membri għaliex inkella ma nkunux nistgħu nibbenefikaw mill eh, għax inkella nkunu nistgħu dawn nissupplementawhom meta jkun hemm so dan ikun supplementat mill dispozizjonijiet Nix nerġa' nfakkarkom illi il-ftejjim innifsu għati jeħtieġ bażi legali. Bħal dejjem jiena rrid nagħmel eżempju. Jekk id-data tiegħi se tiġi trasferita l-Istati Uniti, mela d-data tiegħi se tinġabar u tiġi proċessata għabbażi tal-liġi nazzjonali tiegħi u regoli tiegħi. U mbagħad dan ħajjiġu trasferiti għabbażi fuq l-umbrella u mbagħad eh, ovvjament nkunu ksibna xir iktar dibattiti fuq il- fuq il-tekst eh, il-nifsi, kompli jibni fuq. Ġifiri dini, għalek dini jgħet nprofa nispiega fuq di ta' supplementarieta u komplementarieta ta' tekst. Issa, ċittadini l-Unjoni Ewropea. Għonek nixit nejdilkom. Dan huwa wieħed mill-punti li fejn aħna ġidna namlu ċertu konċezzjonijiet fuq. L-Unjoni Ewropea, ċittadini tal-Unjoni Ewropea, parti fil-kas tar-rimedju. Is-salvagwardji kollha f'dan il-ftejjin japplikaw l kulħadd. Imma nixtieq niġbilkom l-attenzjoni għal fatt illi id-dispożizzjonijiet inkollha ħlief fil-rimedju huma titjib sinifikanti għal regoli kollha u rridu niftakru dak li eh, edna ftit snin ilu fuq minn fej bidejna u minn kif u fiex wasanna u fej wasanna. Pala skadenza tal-abbozz ma nistax ngħidilkom għax ma nafx. Jiena sejdilkom li għandi kull raġuni li nifhem li dan ħajkun appoġġat minn partiti parteġġani. Jina naqbel ma' Sur Albert jgħid illi li aħna misna għadna attenti li ma nimminawx il-riformi tal-ħarsin ta' dejta li huma dejjem negozjati fir-regoli interni u jiena nkun kuntenta ħafna meta tagħmlu l-analiżi tagħkom illi tqarbu iktar lejna meta ngħidu illi dan il-fejjim aħna tajna ċertu sustanza għal dak li aħna għanna fir-regoli interni tagħna. U diġi kieku tissodisfana. Ġbi ningrazzjakom għal darboħra. Nidulkom ħaġa, xidu tajb li tkunu tafu fuq il safe harbor. Għanna naħdmu sfiq ma l-Istati Uniti biex nikkonkludu dan is safe harbor. U kif għallet għal-Komissarju Jurova, fuq il-sqarja tal-umbrella, l-umbrella. Aħna il-daq suppost ħan ifanalizzaw, ħajna ċerta. Issa, jina li nistanejt pala negozjatu ewlenija fuq minn żewġ naħat kemm jekux tal-umbrella kif ukoll ta' safe harbor fil-qasam tal-forzar tal-liġi ix-xogħol tagħna fil-qasam kummerċjali fuq kull rakkomandazzjoni ta' Safe Harbor M13 il-wieħed. Konna gwidati mill-prinċipju ta' li naċċertaw li jkun hemm livell li ta' ħarsien tal-data personali tal-Unjoni Ewropea u li naċċertaw li jkun hemm kontinwità tal ħarsien meta d-data ta' ċittadini tagħna huwa trasferit għall-Istati Uniti. Jiġifieri dawn huma l-prinċipji li aħna igwidawna u eh, għalek Negazzjakom għal kommenti u l-appoċ illi jintom għamiltunna u jina nistenna bil-ħerqa għall-laqqa li għalimis li ħajkonna anki wara li konna diskussjoni tal-opinjoni u konna li kuna għadda l-abbozz għal-liġi. Grazzi ta' sew tar-rapport eċċellenti, jgħid mela jekk m'hemmx komment aħħar minn ħadd tar-rapporter. Nistgħu ngħidu li din il-kwistjoni hemm magħluqa, grazzi tal-ħin tagħkom. Grazzi tal-li ħadtu sem kollegi. Issa fuq l-aġenda hemm xi ħaġa taħt l-AOB mela klen iltaqgħu fit-22 ta' Settembru.